Okay, good, good, good morning, everybody. Um, <clears throat> I'm, I'm sorry we're starting a little bit late and a few people... L-odwa tajba l-kulħat, dispeċin li ser nibdew xiftit tard u ma tanċaw nis fil kamera imma ħna eh, biraħed nilkom kif konna se niproċedu l-lum issa kif tafu. Aħna konna għadin it-tema u l-Sinjura Elena Salgado Nezzajt kum għana prezenti għawnek biex namlu skambju ta' opinjonijiet. Għalli xie kella t dera għawnek taħt il-setat il-ġodda ta' trattat, imma sfortunatament kella t-postponi. Mosla ta' għawnek. U għalli kien ħat il-deċizjoni kif għarri bosta membri l-maċtaqo li konna diskussjoni dibattitu dwar il-kwistjonijiet attwali marbuta mal-sorveljanza ekonomika u rispons għall-azzjonijiet li ttieħdu biex tiġi salvata s-sitwazzjoni ekonomika fil-Greċja u għalhekk aħna ħanużaw il-ħin biex nitkellmu dwar dan. Jiena ser ngħidilkom fil-qasir fejn insabu l-ħadd li għadda il-Ministru tal-Eurogrupp attivaw mekanizmu tal-appoġġ għal Greċja taħt il-kondizzjonijiet li huma stabilixxew fl istorja tagħhom fil-11 ta' April, ġifieri programm konġunt ta' tliet snin mal-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali. Dan ser jagħmel 110 biljun euro disponibbli biex jgħinu lil Greċja toħroġ minn din is-sitwazzjoni ekonomika f'dawn it-tles snin li ġejjin u l-istati membri fiż-żona euro ser jagħtu kontribut ta' 80 biljun u 30 biljun ser ikunu disponibbli fl-ewwel sena. il kondizjonalità tal-politika hawnhekk ser tiġi miktuba f'deċiżjoni tal kunsil taħt l-artikolu 126-136. Dan ser jiġi adottat formalment mill-Ekofin fil-jiem li ġejjin. Issa, aħna staqsejna s-Sinjura Salgado biex tiġi hawnhekk fil-Kumitat għabbażi ta' rekomendazzjoni tal-politika illi ta' adottata mill-Ekofin fis-16 ta' frar 2010. Ovvjament l-affarijiet ċaqilqu xi ftit minn dakinhar u dik l-istqarrija ma diċa ġurnata aktar. Ikolli ngħid illi jiena jiddispeċini ħafna għaliex meta bat eh, l-istedina eh, wara li ġita totata din rakkomandazzjoni fifrar u u hawnhekk illum nisabu f'Mejju preżenti hawnhekk din ah, għadha ma ġietx eh, konsiderazzjoni. U jiena dispjaċini l-membri tal- il-Kumitat Ekonu tal-Parlament Ewropew qed ikollhom jiksbu l-informazzjoni tagħhom mill-gazzetti. Minflok ikollhom il-membru responsabbli tal-Presidenza Spanjola hawnhekk disponibbli biex tispjega l-affarijiet kif huma lil hawnhekk. Jiena eh, offrejt illi jkun hemm laqgħa bħal din in-kamera kien hemm xi problemi dwar dan, imma bħalissa s-Sinjora Salgado għaltina li mhijiex disponibbli biex tiġi. U aħna qegħdin naraw forsi tiġix waqt Strasburgu fi 17 jew fl-20 tax-xahar. Issa biex inkomplu dwar is-sitwazzjoni aħna nafu li it-tnejn li sibi qabel illi jagħti trattament speċjali l-istrumenti ta' dejn l-Greċja fil-politika kollaterali tagħha. U l-President tal-Kunsell Ewropew, is-Sur Rompoy, stieden il-kapijiet tal-istati membri għannar il-ġimma 7 ta' Mejju biex jiltaqgħu biex jaraw x'tip ta' proċeduri nazzjonali fil-Parlament iridu jittieħdu fil-jiem li ġejjin biex ikun hemm il-fondi disponibbli għal Greċja. Fid-dawl ta' din il-kriżi u mandom l-intenzjoni li jomlu l-ewel skombi ta' opinjonijiet dwar elezzjonijiet li jridu nittalmu fit żona euro. L-aktar dwar it messija ekonomika, l-governanza. Dwar l ewwel laqa ta' task force li ġiet mwafqa mill-Kunsill Ewropew f'Marzu 2010 dan sar biex nitrattaw il-kwistjonijiet ta' governanza ekonomika din il-laqa ser issir fil-21 ta' Mejju. Il-task forse tkun mamula minn Ministri tal-Finanzi l-aktar. Kolli ngħid illi għal darboħra hawnhekk l rwol tal-Parlament għaddu ma ġiex iċċarat. Aħna għandna xi responsabilitajiet addizzjonali ehm, taħt it-trattat il-ġodda. Minkejja li għamilna xi rikjesti bħalissa għadna qed niġu injorati jekk nista' Ma nistax insib mod aktar politik kif ngħidilkom. Sa kif fuq il-Kumitat Ekon għandu attivitajiet ta' smieħ li diġa investigaw dawn il-kustjonijiet u naħseb nistaw nuru li aħna dana minni b'mod tassew responsabli. Aħna rajna kif nistaw intejbu sorveljanza u l-koordinazzjoni ekonomika u l-maniġġar tal-krizi u kif ukoll insaħħu regolamentazzjoni ta' supervizjoni tas-suq u l-amministrazzjoni tal-krizi u kol rajna kif nistaw intejbu l-affidabilità tal-istatistika. Ovvjament aħna għanna x'namlu f'dak l-għandu xaqsa mis-xogħol ġenerali tagħna dwar l-istruttura tal-ġejjieni ta' supervizjoni finanzjar tas-suq u regolamentazzjoni fl-Unjoni Ewropea. U aħna dal-waqt ser nibdew il-ħidma tagħna dwar il-poteri il l-ġodda subordinati tal-Eurostat. Aħna irridu konna rwol attiv fil-diskussjoni dwar governanza ekonomika. Irritu konna u kol pozizjoni soda b'saħħita sal-axar ta' sena fiħdan il-komitat. U għallek jina nasib jahna nistaw neħdu l opportunita biex nibdew skambju ta' opinjonijiet informali dwar dan. U naraw x'tallimna mill-kriżi sissa. Dan huwa l-isfond u issa Lesta illi naddi l-kelma l-membri, jina fuq l esta tijaj diġa għandi Jean Paul Gozes u il-Vice President Jose Garcia Margallo. jo li de għanna pervanx l-Sven, il-Sur Xuntis, għanni Podimata. Jina zgorri ser konna bizzajet jina l-ura Jean Paul Nirringrazzja kafna, Senjura President, fil-qosor xtaqt bisnejdilkom li aħna naqblu kompletament miegħek kemm fuq il-fatt li aħna tiddispjaċina kif il-Kunsil qed jitratta il-Parlament e, ma rridux ninsaw li qed nitkellmu fuq supervizjoni tal-banek e, ġejja mill-gruppi differenti meta l-Konsillu Ekofin ħasbu li kienu l-estow din il-kwistjoni imma ġew mfakra li l-Parlament kellu koll l-istess seta eh, daqs il-Konsill konnet qed nitkellmu fuq direttivi tal-Parlament wara kollox għalhekk aħna il-proċedura li ħadd inti naqblu kompletament magħha aħna qed napprezzaw ħafna il- program ta' ħidma li anki jekk għandna ħafna għandha ħafna xogħol dan il-komitat xorta nixtiequ li s-sitwazzjoni finanzjarja ekonomika tmur għall aħjar Ġifieri dan xtaqt nisaq fuq verament aħna warajk. Thank you very much. Uh, Grazzi tassew, Ġeże. Narfu l-Margajo. Grazzi tassew, Signora President. Jiena se nkompli ma dak il-qar il-koordinatur Jiena ddiżappuntat immens bil-mod kif il-Kunsil qiegħed iġib ruħu hawnhekk. Kien hemm laqgħa tal-Parlament Nazzjonali fis-16 u fis-17 tax xar. U kien hemm min kellu jitlaq mill-kamra, ma nafx għaliex is-segretarju tal-istat ma jinsabx hawnhekk u lanqas il-viċi president. illum Anzi il-ġimgħa l-oħra nhar l-erba kienet l-ewwel darba li nkelli laqa mal-kunsill. Sada dakinhar jiena ma kelli l-ebda idea dwar l-intenzjonijiet tal-kunsill. U għalhekk huwa diffiċli li aħna ikonna pożizzjoni biex aħna nkunu nistgħu nivvotaw fl-ewwel round. Aħna hekk xtaqna kieku. Jiena naħseb illi aħna li rridu neżerċitaw l-autoritajiet tagħna biex il-Parlament ikun jista' jinstema kif għandu jinstema l-biraħ kelli erba' laqat dwar il-kriżi fil-Greċja. Għalodu jider illi ser ikonna diskussjoni hawnhekk fostna mingħajr ma unħat preżenti biex jirrappreżenta l kunsill Dan jista' jkun tajjeb eh, għalina, ma nasibx li huwa tajjeb għal-ħidma illi hemm bżonn issir. Grazzi. Pervanx. Zeħafna senjura, President, jina u kol eh, naqbel l fat li jittispjaċini ħafna li ma nistawx diskutu ma' senjura Salgado, ma nistawx nifmu għalix ma setix tiġi tiltaqa' magħna dal-ħodu. Jina qed nifhem li inti trid tieħu l okkazjoni biex nitkellmu fuq din il-kwistjoni kollha kif qed jintervini dan il-Parlament fil-kwistjoni kollha makroekonomika għax għandna sitwazzjoni li rridu naraw kif se nittrattaw b'mod urġenti, imma rridu naraw ukoll kif ħankomplu bil-ħajja ta' kuljum. Meta nitkellmu fuq il-Greċja, rridu naraw kif kemm aħna kapaċi nimmaneġġjaw situazzjoni ta' kriżi, imma anki eh, il-ħajja ta' kuljum irridu naraw kif is-sitwazzjoni ekonomika qegħdin aħna jirnexxilna nimmaneġġjaw. Għalhekk nirringrazzjak jekk inti iżżomm dawn iż-żewġ aspetti quddiem għajnejk bħala priorità anki meta niddiskutu dumani eh, għada fuq il-sitwazzjoni makroekonomika qed nitkellmu ġifieri fuq il-governanza ekonomika kollha totali. Issa, fuq xogħol ta' dan il-Parlament naħseb irridu namlu distinzjoni għax mill-aspett tar-regoli tal-leġislattiv fil-negozjati li għedina li għaddejjin fuq il pakketta ta' supervizjoni, fakarkom kemm huwa xogħol importanti tagħna meta qed nelaboraw dokumenti li huma fl-interess kollettiv Ewropew. U nifhem li aħna xi kultant ninsabu ħdej ħaltejn. Ma rridux naqgħu fin-nażba ta' dan il-boomerang meta jasal l-Lulju tal-2010 li bil-fors ridu l-estu dan il-pakket. Għax nafu li din il-reforma tal-pakket ta' supervizjoni kemm hija importanti ila issa għaddejja nitolbu għalija għal ħafna snin u mux se jkun pakket li jista jirġa jinfetaħ bid-definizzjonijiet kollha li rridu qabel jgħaddu ħafna snin oħra għalhekk hemm bżonn li dan il-Parlament isemma leħnu bissa biex ikonna pakket tassew tajjeb u mhux affarijiet imlaqta minn hawn u minn hemm. Issa fuq mill-aspett tal-affarijiet makroekonomiċi il-grupp ta' ħidma, il-President Von Rompuy li huwa responsabbli tiegħu, naħseb dan kollu jurina li għandna din jaħbar tajba lina. Il-President Von Rompuy qed juri li għandu ambizzjoni, għandu viżjoni eh, kontu għal governanza ekonomika, imma irridu naraw kif saru l-affarijiet, kif ġi definit dan il-grupp ta' ħidma. Il-President Von Rompuy u stess kien li fl-axħar minuta ta' dan, dan il-bicċa xogħol il-Kummissjoni. Għax il-ftejjim kif kien sar qabel imbdow l-affarijiet uffiċjali ġifiri qabel ehm, kien hemm il-problema ta' żewġ stati membri kbar u l-patta stabilita, ehm, ma kienieċ il-Kummissjoni li ħadet l-inizjattiva. Il-komunikat ta' 12 ta' Mejju naħseb se jrid jiġi emendat minħabba l-affarijiet dawn tal-aħħar li ġraw. Imma irridu naraw eżattament fejn irid jasal dan il-grupp ta' ħidma jiena qed nara żewġ affarijiet. L-ewwel net dan il-grupp għandu l-mandat biex jipproponi l-emendi fit-trattat. Dak minn banda u minn banda l-oħra huwa l-President Jean-Claude Juncker għax eh, huwa magħmul Ministri tal-Finanzi. Iġifieri dan kollu qed jitlob li jkun hemm konferenza intergovernmentali il-Trattat tal Lisbona għalhekk jagħti dan il-Parlament il-possibilità li nittol namlu talba li jkun hemm ukoll konvenzjoni jina ovvjament naqbel ma' inizjativa li ħadd inti l-fatt li inti ktibt biex il-Parlament Ewropew ikun parteċipi f'dan ix-xogħol kollu, imma jnaħseb dan huwa l-minimu hija ħaġa tajba, imma dak li rridu aħna huwa li il-Parlament Ewropew jkun irrappreżentat minn persuna waħda f'dan il-grupp ta' 27 Ministru tal-Finanzi Da biss rridu aħna naħseb rridu nkomplu nirriflettu. Naraw eżattament aħna se jkun u kif se jkun ix-xogħol tagħna. Il-konklużjoni ta' dan l-eżerċizzju kollu, ġifiri fil-żmien ta' kriżjon kella fil-ħajja ta' kuljum, naħseb se jagħti riżultati intelligenti u tajbin, naraw eżattament se jiġi diskuss fit-12 ta' Mejju se jkun hemm il-dokument leġislattiv u hemmhekk jidħol ir-rwol tal-Parlament. Imma se nqogħdu nistennew sakemm jasal dan il-mument. Jew se nkunu parteċipi anke minn qabel. Naħseb li se jkollna wkoll ir-report ta' inizjattiva wara li jkun hemm il isqarrija ta' 12 ta' Mejju, imma jiena qed nipproponi u diġà tkellim dwar dan ma' xi wħud li, li minn barra ir-rwol istituzzjonali mħabba dan l-eżerċizzju leġislattiv naħseb li hemm bżonn naraw eżattament xejn joħroġ mill-xogħol tal-Kunsill Eh, mux qed jiena niddubita fil-expertise u l-kapacitajt tal-President Juan Rompoy, imma qegħdin naraw li se jkun hemm qisux diskussjoni ta' arbitraġġ ta' dan tal-konferenza intergovernamentali. Għalhekk kif sensibu dan l-interess kollettiv Ewropew? Ġifieri kif se naraw din il-viżjoni dwar il- dak l-affarijiet zejda li tista' toffri l-Ewropa? sekretarjat ta' għani tani naħseb li nisto ikonna u kol dan il-grupp ta' esperti li forsi jitħlu jiddiskutu dan kollu mill-lat akademiku, mill-lat eh, ta' regoli u legali biex ma jkonniġ biss approċ intergovernamentali biss, skużawni li jina tkellimt fid-dettal, imma naf li l-fat li ma tanċaw nis forsi li jixtiqu jitkelmu u naf li kemmu importanti nis-suġġett jiena ħaddin l-okkazjoni. Happy to. Grazzi ta' super Vans. Jiena ħad għosbak li kellek xitejt tgħid għaliex inti għandek esperjenza mhux f'dan il-komitat biss imma kif komitati oħra. għol t-kellem li jmiss għandi l zven un bateni un bat is-sur xuntis u Vicky u kol, Mutin tinsax fuq il-lista, jogħġbok zven. Jiena ma tantx nażgur. Bħalissa aħna qegħdin nifukaw maħniex nifukaw fuq is-sustanza imma irwol tal-Parlament fil-proċess. Issa forsi minħabba li għanna xiftit tal-ħin disponibli u għahjar namlu tip ta' struttura. U għallura jena sonżom ma' din il-linja. Jena nasib li fuq il-sustanza aħna għanna raġunijiet tajbin x'nidiskutu hawnhekk. Fuq il-medi ta' xar dir Ġermaniżi jiena rajt li Sullangen kien qed jistaqsi biex il-Greċja tinħareġ miż-żona euro u minnaħa l-oħra. Aħna kellna pożizzjoni oħra minn membri oħra tal-PPE, kellna pożizzjonijiet minn membri oħra u għalek għanna raġunijiet tajbin għalix għanna niddiskutu dwar is-sustanza. Iżda parti dan jina jkolli ngħid illi jiddispjaċini illi aħna ma stajniex eh, nkomplu għaddejjin bla bosta rezoluzzjoni li jena diġa ħejjejt, naħseb li kena punt importanti jemmek, kien hemm proċess ta' emendi, bosta persuni, għamlu l-parti tagħhom, u jekk xatt ma kienx kuntent b'xi parti eh, mill-abbozz, stajna niddiskutuha, issa għadna lura. U jekk se noqogħdu nilmentaw l-irwol tal-parlament f'dan il-proċess mhuwiex wieħed il-Kunsill jara bħala wieħed b'saħħtu, mardux inkunu sorpriżi jekk qegħdin naqbdu din il-ħidma kollha u narmuha għaliex ma nistgħux nivvutaw fuq ir-riżultat. Jiena jiddispjaċini ħafna dwar dan. Naħseb li hija ħasra kbira illi aħna ma nistgħux ikonna pożizzjoni soda. Naħseb ta' kien possibbli li aħna negozjajna aħjar li nilħu konsens għall-inqas bejn il-gruppi l-aktar federalisti hawnhekk. Hija ħasra kbira illi issa daqsek daqshekk lura. U jena nixtieq illi tatuni xi ftit ta' respons jekk tħossu li dan il xol li għamilna sewwa xogħol moħli u sarna narġa' forsi referu għalli f'xi stadju ieħor aktar tard. Jiena ma naħsibx li din hija l-aqwa ħaġa li aħna għandna nagħmlu. Dak kollu li kelli xi dwar il-proċess dwar is-sustanza nixtieq nikkummenta aktar tard. Grazzi tassew. Jiena ma naħsibx li aħna qegħdin nissagrifikaw ix-xogħol li diġà għamilna. min qed jaħseb illi għandu bżonn aktar ħin biex ikun jista' jwieġeb għal kunsil b'mod ċira. Jina żgur li aħna ser nirritornaw dwar din il-kwistjoni aktar tard. Is-Sinjura Podi Podimata. Grazzi tassew, Sinjura President. Jina naħseb illi inti tassew kapaċi biex titkellem dwar il-deċiżjonijiet li saru fir-rigward tal-mekanizmu tal-appoġġ. Biex norbot ma dak li proponiet Vans, ġifiri il-Parlament Ewropew irrit jagħmel grupp ta' esperti tiegħu tal-Parlament stess biex saħħaħ il-gvernanza ekonomika. U kol dwar dak li għal Sven jena naħseb dinja xaġa ta' tassew importanti Jina nishti nejt kemtejn dwar il-konsensus il intlaħa il-ħat fi negozjati bejn mal-gvern Grek. L-opinjoni tiegħi hija illi issa nisabu f'sitwazzjoni fejn l-aktar pjanijiet ta' tfaddil limitat li rajna fl-Ewropa sta dan il-pjan irid jitpoġġa fil-prattika hemm tlet partijiet ewlenin f'dan il-pjan. Direzzjoni ġenerali li trid ittieħed kwistjoni strutturali u mekkanizmi mekkanizmi biex jiġu appoġġjat il-banek. 6% tal-GDP ser jitnaqqas minn 13% għal 6%. għabbażi ta' ta' dan il-programm li ġi miftijem nar il-ħadd. Dan huwa ammont kbir. Umbagħad fis-snin li ġejjin l-ammonti l-oħra wkoll jiridu jiġu mrażna biex naslu 3% li huwa lan aħħari. Dan kien suġġett ta' diskussjoni fin negozjati trojka. U b'dan il-mod sal-2013 id-deficit Grek jarġa jibda jirpilja. Kif kom dan huwa l-aktar program stret, l-aktar program ristret illi għatrajna fl-Ewropa. Rajna tnaqis fin-nefqa fis-settur pubbliku, tnaqis f'dak li ser jirċievu l-pensjonanti, 8% ta' tnaqis Eh, eh, fil-pagi ta' min jaħdem fis settur pubbliku, zieda fit-taxxi wkoll, zieda fit-taxxa tal-konsumatur fuq sigaretti fost affarijiet oħra sistema ġdida ta' sistema ta' tassa u sistema ta' sigurta' soċjali u għalek bidli strutturali. Nishti nagħmel punt ewlieni hawnhekk. Il-programm ġim mħabbar mit-trojka u tfaddil irridu jiġu qabla ma għanijiet illi ġew stabiliti. Din hija situazzjoni ta' sew diffiċli u dan il-proġett huwa xi ftit riskjuż din il-qada li nsabu fiha. Il-kollegi u l-kollegi fil-Greċja irridu jappoġġaw il-programm ġenerali Dan huwa fl-interess ta' kulħadd huwa fl-interess ta' kulħadd illi il-programm jimxi kemm jista' jkun ħarir u joħloq ftit problemi biex ma jkunx hemm ħafna tensjoni u ġlied. Aħna rridu nkunu ċari hemm ċertu ammonti li rridu jitħallsu għalhekk hemm prezz li aħna rridu nħallsu biex din is-sitwazzjoni ma ġestiġi tiġri fil-ġejjieni. Il-grupp illi perfans tkellmet dwaru ta' esperti sar ikollu rwol importanti x'jaqdi fir-rigward ta' dan. Bosta lezzjonijiet li naħseb wieħed jista' jitgħallem mill-kriżi tal-Greċja hemm inizjattivi pożittivi li ġew meħuda mill-gvernijiet biss jiprofa jizbet konklużjonijiet mill-esperjenza u jitallem mill-lezzjonijiet ilħa. Jina naħseb illi l-problemi tal-Greċja huma problemi nazzjonali. Imma il-fatt li s-sitwazzjoni marret allar qed naraw din id-dimensjoni Ewropea l-problemi tal-Greċja u għalhekk iż-żona euro in ġenerali hija mħasba U għalhekk l-anijiet tal-żona euro huma nfaluti għonek, u għalhekk pervanx għandha raġun. Aħna rridu naraw fejn huma il-punti dajfin fis-sistema tagħna. Punti ta' djufija li waslu għal din il-kriżi hemm sinjali inizjali oħra li hemm pajjiżi fiż-żona euro li nsabu taħt pressjoni u qabdu triq ta' nizla u għalek aħna fil-Komitat tagħna fil-Parlament Ġenerali, fil-Parlament Ewropew Ġenerali, nemmen illi huwa dmir tagħna li aħna nittrattaw din il-kwistjoni b'mod determinat. Aħna rridu nisbdu l-konklużjonijiet meħtieġa dwar kif aħna rridu nsaħħu l-gvernanza ekonomika tagħna, l-politika ta' supervizjoni, il sistema bankarja tagħna fost l-oħrajn. Mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll ta' kif aħna nistaw nappoġġaw blaqwa mod dak illi ġi deċiż nar il-ħadd. Ġifiri illi kollox jimxi blaħjar mod possibli minn l-ebda problemi. Hawnhekk għandna xi tmirijiet naqdu ovvjament ċittadini Griegi rridu jagħmlu l-parti tagħhom u rridu jerfgħu xi ftit tal-pis ukoll. Jina nemmen illi ċittadini l-oħra fl-Ewropa u l-kollegi hawnhekk irridu jappoġġaw l-ċittadini Griegi f'dan il-kompitu. Grazzi għani. Is-sur Xuntis. Għandi sur Xuntis Vicky Ford fuq il-lista sur Gigol su kol jishtiq jarġa jitkellem dwar xi kwistjonijiet ta' sustanza. Kif ukoll Jose Manuel? U senjura Krazza, xi ħadd jixtieq jitkellem? Sofi? Tajja wis, is-sur Xuntis. Is-sur kol. ukoll. Έχει σχέση με τη Ringrazzjak, Signora President. L-ewwel kumment imħabba fuq il-proċedura u l-kwistjonijiet istituzzjonali. Inti tkellim dwar dan il-ġabra fil-qosor tajba. Għandna sitwazzjoni li hija speċifika għal Greċja. imma rridu naraw kif il-Kunsil qed jitratta dan il-Kumitat tagħna, kif qed jitratta l-Parlament Ewropew. Għandna problema bażika hawnhekk l-affarijiet istituzzjonali u anke kif qed jiġi applikat jidħol fis-seħħ it-trattat. X'inhi sitwazzjoni ta' bħalissa eh, Greċja il-negozjat programma Trojka. Tajjeb wisq Iġifiri, il-Greċja aċċettat impen fuq livell internazzjonali. Iġifiri, qed nitkellmu wkoll fuq is-sovranità nazzjonali hawnhekk. Dan mar li lin minn din is-sovranità. U għada se jkun hemm dibattitu fil-Parlament Grik fuq din il kwestjoni u jirtu dan irid jaddi fil-Parlament maġġoranza qawwija. Ma rridux ninsow li hawnhekk qed nitkellmu li fuq il-fat li għanna intervent minn xaħġa entita li mhijiex tal-Unjoni Ewropea nitkellmu fuq l-IMF. Issa, il-Parlament għandu u kol jireġiċi fuq il-regolament u kol skont il-loġika li inti defendejt emżon defendu il-prerogativi ta' dan il-Parlament Ewropew. Għalek, l-idea tiegħi hija li aħna niddiskutu dan il-pakkett qed nitkellmu fuq il-partit kollha il-Greċja l-IMF u l-ICB. Dan irridu nitkellmu fil-Parlament. Hemm din ukoll il-mod ta' kif qed inġibu ruħna b'mod politiku qed nitkellmu fuq il-Kroċja għandna ftehim li ma qatt ma kienu bħalu bla preċedent imma li jista' wkoll il-każ jista' jerġa' jiġri mħabba pajjiżi oħra. Il-Parlament Ewropew għandu id-dritt li jsemma leħnu. Jena naqbel ukoll ma dak li ntqal mill-kollegi l-oħra meta tkellmu qalu li rridu ndefendu il-prerogativa li għandu dan il-parlament, speċjalment dak li għandu xieqsam ma' supervizjoni. Meta għet iqis dak kollu li għaddej fl-Unjoni Ewropea, permettu li namel kumment ieħor. Dawn id-deċiżjonijiet ta' natura politika ma tantx jagħmluna kredibbli fajnej iċ-ċittadini, il-kriżi hija waħda serjissima. M'hemmx għalfejn qod nerġa' nirrepeti dan kollu intom ta' fuq dan. Imma il-ftejim li ntlaħaq mal-Greċja mhux qed jirrispondi għal kwistjoni bażika, jiġifieri x'se jkun ir-rol tal-IMF f'dan il-mekkaniżmu ta' appoġġ ta' għajnuna skont l-artiklu 122 stajna wkoll aħna naġixxu fuq livell Ewropew. Dan ma sarx, l-Unjoni Ewropea ma taċ risposta kredibbli. Issa, qed naraw l-intervent tal-IMF fiż-żona tal-Euro. Kif għal tajjeb il-kollega, qed nitkellmu fuq miżuri li huma l-iktar stretti li qatrajna fl-Unjoni Ewropea, miżuri li qed jitolbu sakrifiċċju unilaterali ġejjin biss minnaħa tal-Greċja, tal-Grigi. Fil-Greċja mhux se naraw li se jkun hawn tkabbir ekonomiku fi żmien li ġejjin. Iġifieri eżattament x'qegħdin insolvu b'dan kollu. Ejja, inqisu sal-aħħar stqarrita sur tħixi li għadu kem qal li dawn li se jidaw kollu se jirikredi, jirikredi anzi miżuri oħra. Dan, ovvjament, nisimaw dan kollu bċertu dispjaċir. E, din it-trojka se tkompli s segwi dan kollu li qed jiġri hemm ukoll intervent tal-IMF il il-Bank ċentrali għadha ma għalitx eżattament kif se jsir l-intervent. Min se jintervjeni l-ewwel qed naraw li l-Greċja qiegħda ehm, tiġi segwita mill-IMF. Jisas, l-IMF għandha l-kustodja tagħha. Għalhekk hawnhekk qegħdin niddiskutu fuq responsabilta' li se tiġi fuq spallej pajjiżi oħra li mhux bil-fors huma fiż-żona tal juro Għalhekk qed naraw li hemm ċertu eh, pressjoni li qed issir ukoll fil-Portugal, fil-Spanja u anki il- it-teżor ta' dawn il-pajjiżi għandu mm, konsekwenzi negattivi. Għalhekk, għaliex mhux qed nirreaġixxu fuq livell Ewropew għal dawn il-problemi kollha. Ma jidirx li hemm mekkaniżmu fl-Ewropa li jippermettilna niffaċċjaw din il-kriża Per eżempju, meta għet iqis ċertu self. Xinu riżultat ninsabu f'din is-sitwazzjoni li hija verament diffiċli u li qed tinfirex pajjiżi oħra li jinsabu fiż-żona tal-Euro. Għalhekk ta' min wieħed jiddiskuti fuq eh, l-istrutturi bażiċi hawnhekk. Eh, għandna problemi ta' struttura, ta' istituzzjoni aħna tal-fema li din il-kriżi tal-Greċja li għalissa hija limitata fil-Greċja se tkompli tinfirex. Mhux qed ngħid jiġifieri hekk għax jiena xi patriot biex niddefendi pajjiżi veru li pajjiżi għandu sitwazzjoni ekonomika prekarja ħafna. Dan nammettih, imma irrid irridu ngħidu li dak li qed jiġri fil-Greċja issa huwa dovut għal natura ta' kif taħdem iż-żona tal-euro. Iġifir il-fat li l-patta stabilta u ta' tkabbir ma, ma ħadimx kif suppost. Grazzi ħafna, Vicky Ford. Nirringrazzjak. Um, jina u kol dizappuntata għal fat li l-presidenza ma ċiċ tiltaqa maħna unek. Mżon naraw kif naraw li mhux faċli wieħed isolvi din il-problema tal-Greċja, qed naraw is-swieq eh, eh, kif ehm, sibna soluzzjoni internazzjonali u l-konfużjoni li ġabet dan kollu magħha. Għalhekk jiena il-fatt li aħna mhux qed niltaqgħu mal-Presidenza dal ħodu mhux qed tejna biex niċċaraw l-affarijiet. Il-fatt li għandna l-intervent tal-IMF u Eh, huwa importanti li naraw kif qed taħdem ma' partner soħra internazzjonali l-Unjoni Ewropea. Il-kriżi ekonomika fil-Greċja qed iġġib ukoll magħha eh, kriżi soċjali fil-pajjiż. Għalhekk kienet tkun verament xi ħaġa bżonn juża li hija bżonjuża ħafna din is-sessjoni li għandna li nisimgħu mingħand il-kollegi Gregi l-affarijiet li qed isiru qed naraw li huwa importanti wkoll li dawk il-pajjiżi li għandhom deficits tal-budget eh, kbir bħal Renju Unit li jridu jaġixxu biex jaraw eżattament kif jerġgħu jġibu ċertu fiduċja fis-swieq imma anki fiduċja ta', ċittadini li wara kollox u kienu huma li, eh, li ġewna f'dan il-Parlament. Grazzi ħafna, Sven. Fil-qosor għax għanna nisohra li xtuq jintervjenu. Iva, fil-qosor. l għennet minn naħa tal-Ġermanja fej mill-elezzjonijiet fil-nar il-ħadd jiena ma tantx jiena kontent dak kollu li eh, rajna jiseħ fil-Ġermanja anki wara l-istarijiet ta' frar u ta' marzu għal fatt li l-Ewropa mhux se tħalli li l-Greċja tereq, mbagħad rajna li kien saru negozjati bil-maluq. Ġifieri kien iż-żmien meta il-ftejim ewlieni se taġi negozjat bid-dettali ma' mħabba il-problemi f'pajjiżi fej konna nafu li il-partiti il il il li huma fil-gvern, speċjalment fil-naħawit, ċertu naħawit tal-Ġermanja, il-problemi eh, li dawn kienu qed jimblukkaw kull għajnuna finanzjarja lill Greċja, rajna li fl-istess ħin ridna insaħħu r-rabtit tagħna għalhekk jiena perswas bla ebda dubju li dawn kienu raġunijiet għaliex ħadet il-Ġermanja dawn il-pożizzjonijiet qawwija li imblukkaw u ġabu u kol iktar problemi ta' swieq. Ovvjament, hija raġuni għal dawn il-problemi? Bla li nejt eh, li hija l-Greċja. Anki jekk jiena ma naqbilx ma l edeat tal-pubbliku fil-Ġermanja li kienu qegħdin jgħidu li hemm diżordni fl-Ewropa, eh, eh, ma rridux niċtu l-fat li fil-Greċa hemm problemi kbar, hemm problemi wkoll f'pajjiżi oħra. Mem lebda pajjiż li għandu tant dejn u tant deficit tant oli pal Greċja. Ovvjament dan jaffetwa id żona tal-Euro ma nafux eżattament kif nitrattaw id-differenzi bej pajisu jħor, ieħor, id-divergenzi anki l-kompetittività, imma mill-kriżi tal-Greċja qed naraw li xaħġa ħaġa trid issir biex nelbu dawn il-problemi. Kif eskalaw dawn il-problemi rajna li dan kien dovut għal fatt li l-messaġġ tal kunsil ma kienx ċar. U hawnhekk nieħu responsabilità tal-Ġermanja ma kienx il-gvern biss, ma anki il-kampanja ta', ġurnal tana. Li għadu isaħnu l-imħuħ. Imma is-swieq naħseb jena l-forzi ta' swiq irridu u kol jipuntaw subajom lej dawk li huma ħatja. L-aħħar punt irridu komplu nisufu l-fat fatt li fil-Greċja jridu ibidlu l-mod ta' kif jgħixu. Il-programm huwa wieħed strett diffiċli imma rajna li kienem u kol mezzi ta' klientelizmu u korrotti. Per eżempju, l-korporazzjoni Siemens li ħallas 100 miljun ta' euros bħala biex jixtri lil-partners tijaw. dawn il-flejjes għatmu se jirġew jiġu. Issa, dak li jtni kritika fil-program tal-IMF u għali fuq il din il-kwistjoni ta' em, ta' ħafna flus. Ġifiri, il-pagamenti ta' flejjes l-nis, l griegi li flejjes li kienu twar, twarbu se jintużaw biex forsi jisibu soluzzjoni għal dejn ta' dan il-pajis? Meta namlu kritika u nifmu li dawk niktar nies li ma tantx u ma stana dejjem ikomplu imorru lura u jbatu. Grazzi ħafna. Jena se nkomplu niddiskutu dan dawn il-punti kollha mal-Kummissarju Barnier. Il-fatt li niddiskutu kif il-euro se tkomplitejx jekk hux se jirnexxiela tkomplitejx wara li ila tgħix tajjeb għal xar snin naħseb li dak li ġara għal-Greċja kenna namlu, kienet ħaġa tajba, tajba li s-sir. Anki għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-bonds u kif jaħdmu il-banek biex ma jkonniex krizi ta' subprime anki fl-Europa. Madonna kollu, dak li sar, sar tar twis, ma sarx tajjeb, araw kif reaġixxew l-swieq wara li għadna indumu il-pis finanzjarju huwa wis għal pajjiż li diġa qiegħed jereq. Dan se jkompli imajna il-GDP, il-tkabbir ekonomiku, kif se jirkupra dan il-pajjiż? Iż-żmien biss se jtina parir Jiena naħseb li kif se jraġixxu s-swieq mhux se jkun bizzejiet. Naħseb li rridu nikkonsidraw miżuri iktar drastiċi. Forsi wkoll rridu naraw li se jkun hemm pajjiżi li se jkollhom iħallu l-Eurozone. Rridu naraw x'inhuma l-suġġetti prioritarji rridu diskutu mal-Kummissjoni u mal-Kunsill. Fil-politika monetarja l-ewwel stqarijiet tal-Bank Ċentrali kienu li l-IMF m'għandux jidħol f'affarijiet li huma biss Ewropej. Imma mbagħad meta din il-kriżi qed kienet qed tiġi diskussa imħabba il-kwistjoni tad-dejn ta' dawn il-pajjiżi tal-Euro tal-Euro li forsi setgħu jgħinu lil Greċja kien intqal li iswi rridu jipenalizzaw dawk li mux ma kienux qegħdin jimxu sow. Imma fuq il-politika tal-budget hawnhekk kellna smieħ u diskutejna fuq il-fatt li l-istatistiċi tal-Greċja ma stajniex norbtu fuqhom u l-pat ta' stabilità u ta' tkabbir ma kienx qed jaħdem sow. Il-pat ma kienx qed jaħdem sow. il-pat ma sarx iktar flessibli allura ma, ma kien ta' ebda użu għal ċertu pajjiżi rajna wkoll fil-2007 renju Unit meta kien hemm il-boom u l-GDP tal-Renju tal Unit Il-Renju Unit xorta kella deficit ta' 3%. Iġifiri, il-pat ma kienx qed jaħdem. Umbagħad kien hemm il-bailout. Din ma kienx miżura popolari għal dawk li kellhom jaġixxu b'dan il-mod għax kienu qed jibżgħu li se jkun impatt fuq il-baġġett tagħhom stess. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar dak il-Greċja tit toħroġ i minn din il-problema terġa tibda fit-tri ta' tkabbir inkella qatt muset se tirkupra. Għalhekk nżommu daw u d-dimajnejna, jiġifieri bil dan il-pis ekonomiku ta' 5% li dan din hija ċifra li qed nitkellmu fuqha miex l-aħjar soluzzjoni, miex se taħdem, grazzi ħafna. Ευχαριστώ πολύ kirja proedre. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και τα μέλη της Επιτροπής. Grazie ħafna, Sra. President. L-għonet nishtan ringrazzja li l-ek fuq il-vel person, nishtan ringrazzja l-membri tal-Kumitat. Għall-interess li għedin turu għal-kas tal-Greċa, nishtan ringrazzjakom a solidarieta ta'kom u tal-komprensjoni tal-kastana. tal komprensjoni tal kastana Nafu li hemm xi nies li huma ħafna iktar interessati minn xi wħud oħra, nafu li s-sitwazzjoni hija kompletament differenti fil-Greċja, qed nitkellmu fuq problemi fundamentali, mudell li ma ħadimx u pajjiżi li kellu ħafna opportunitajiet miftuħin għalih. U jidher li imbosta fatturi li huma importanti f'dan il-każ. Naturalment il-Parlament Grik ukoll qal li qegħdin jippruvaw jelbu din il-kriżi qegħdin jippruvaw jintroduċu politika ekonomika iktar ta' suċċess fl-Ewropa. L-istituzzjonijiet għedin nibadu ħana wara kull kriżi ngħidu salvagwardji l-istituzzjonijiet ma ħad mux tajb, un bat nintroduċu xi ħaġa aktar komplikata, aħna din nitkellmu fuq l-iżvilupp ta' model u kull tliet xhur aħna għamlu reviżjoni tal- program tal-Greċja u din xi ħaġa importanti ħafna għalhekk u importanti li l-Parlament Ewropew jagħti l-opinjoni tiegħu. Bħala grupp il-Parlament Grik għandu jaqbel b'mod formali kien il-kas sissa fil-budget u rridu naraw li jkun hemm kultura ta' skrutinju pubbliku f'dan il-każ u minna tal-Parlament Ewropew rridu nħarsu lejn il-programmi li għandna. Minħabba nuqqas ta' tħul li dan jista' jkollu effetti serji. Il-rizorsi li kien disponibli sal-lum il-ġurnata jistaw jisparixxu għallura jista ikonna problema Allura importanti ħafna l-opportunitajiet ta' investiment ikunu Msaħħa u aħna naħa tal-Parlament Ewropew irridu nadottaw pożizzjoni dwar dan. Għandna jkollna pożizzjoni komuni rridu naraw illi ma jkunx hemm svilupp parallel għal miżuri ta' disċiplina budgetarji u l-programm ta' tfadil li kien impost mill-gvern Grieg. L-ispejs politiċi wkoll ma xi ħaġa li aħna rridu nikkalkulaw dawn huma kollha elementi illi u importanti li niftakru għam aħna għadin diskutu għam u kol fuq level tal-Greċi, iżda li diskutu għam u kol fuq level tal-Unjoni Ewropea. U Importanti li nkomplu nikkontrollaw il-mudell tal-Greċi li dan jinbidel li kikun hemm bżonn. Issa l-Parlament Grek u koll għandu jadotta l-opinjoni tiegħu iva nafu li għandu jisir ftehim ma' forum estern internazzjonali. U din xi ħaġa serja ħafna din hija kwistjoni li aħna rridu nassumu l opinjoni legali minn ħadd aħna dwarha. Grazzi ħafna iva jiena naħseb illi aħna ħajkollna nikkonsultaw servizzi legali tagħna fuq xi ftit punti li smajna. Grazzi ħafna, Signor President. Jien għed ngħid xi ħaġa fuq il-Greċja. Minħabba li kien ħafna n-nis li diġa' tkellmu fuq il-każ tal-Greċja, però jien nixtieq li nikkummenta fuq dak li qal Jose Manuel Luis. Jiena ma nistax nimmaġina li jkun hemm xi pajjiż li jista' joħroġ miż-żona euro. Dan ikun żball kbir. ikun spar kbir u l-spekulaturi minn pajis mbagħad jmorru jiffuka fuq pajis ieħor, Greċja għandha sebqa' fiż-żona euro. Jiena m'iniex ħanqod nitkellem fuq l izbilanċi ekonomiċi minħabba li dan jipprova li aħna m'għandniex miżuri fl-Unjoni Ewropea sabiex neħilsu minn minn dawn il-problemi. Issa fuq l-spekulaturi u l-bank ta' investiment li ma' valuti aħna bżon bżonn ta' miżuri Ewropej kif ukoll dawk nazzjonali sabiex nippruvaw nsolvu dawn il-problemi. Però nixtieq nitkellem u nifoka fuq il kunsell Jiena naħseb li dak li l kunsell qed jipproponi f'dak li għandu x'jaqsam miżuri għal talib tal-kriża ja huma diżastrużi. L-spekulazzjoni dejjem tistiet. U l-gvern Ġermaniż ukoll għandu tort. Speċjalment il-gvern Ġermaniż li għandu tort li ma qabad xi iktar qabel. U allura rridu nkunu konxi li l-Fond Monetarju Internazzjonali jkollu priorità bħala kreditur mbagħad l-ispekulaturi u mbagħad l-istati membri li jgħixu ngħinu lil xulxin fuq livell bilaterali. U anka dan l-attitudni indeċiża. Jiena qed nista'na bil-ħerqa l-inni naraw l sura jrejn li ġej fit-12 ta' Mejju. Aħna għandna niżviluppaw mekanizmu tal-kriżi Ewropew li mhux biss baza fuq sistemi nazzjonali jiena kikun kun favur li konna risposta Ewropea situazzjonijiet ta' dan it-tip. U rridu naraw illi ma ssirx li kolla risposta fuq livell Ewropew ħabba li skull ħajkuna spekulazzjoni wkoll fil-każ ta' pajjiżi oħrajn, allura rrid ikollna risposta fuqha. Sur Claude, grazzi ħafna. Jena ma smajċ il-kollegi Grigi li tkellmu fuq il-problemi tagħhom u forsi u qalu li hemm problemi interni wkoll li huma kaġun ta' din il-kriżi, però nixtieq li nitkellem fuq dak li qal sur Nikos Kuntes mill-grupp tiegħi. Din mhijiex kwestjoni li hija esklusivament tal għandix taqsam mal-problemi tal-Greċja, anka fil-Portugal naqsu ratings u anka fil-Spanja u dan wera illi hemm kawża ħafna iktar ta' natura ġenerali. Jiena naħseb li jkun ħafna iktar siwi jekk aħna ma nifukawx sempliċiment fuq ir-responsabilità tal-Greċja għal din il-kriżi fil-pajjiż. U aħna wkoll tkellimna fuq l-irtirar ta' drittijiet tal-vot, pereżempju, sakemm ma jitħallsu lura l-flus. Din hija xi ħaġa ridikola jiena naħseb illi din il-kriżi mhix biss tal greċi aħna din insabu f'pont fejn dibattitu dwar l-Unjoni Ewropea tal-2020 qiegħed ikun diskuss u naħseb li aħna rridu nużaw din l-opportunità sabiex nirriflettu daqsxejn iktar fid-dettall dwar kif l-istrateġija tidher li hija unilaterali u bbażata fuq il-kompetittività. Minħabba li dak li smajt minnaħat tal-kollegi Kriki, jina smajt li fil-Greċja kien hemm privatizzazzjoni kien ħafna privatizzazzjoni koll, l-industrija batiet u koll, l-ekonomija batiet minħabba r-riżultat ta', din il-miżura. U jina sempliċement inti ftit eżempji għawek tal-affarijiet li setgħu jkunu kaġun. U għavju li l-ekonomija griga batiet ħafna u allura ma tistax tkopli tiżviluppa bħal għalissa. Ġifiri jena nishtiq nejtilkom għan nix sempliciment nifukaw fuq il-Greċja għanna nħarsu lej analizi iktar wisa tal-kawzi ta' din il-krizi specialment meta nħarsu lej il-formulazzjoni l-ġdida tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tas-sena 2020. U anka nħarsu lej l-ekonomija Ewropea in ġenerali għandi l-Antolin u l-Sofi un-bat il-lijem u jekk eh, jibqalna ħin nerġaw naddu għalleni. Anthony kjoġba. Grazzi ħafna sinjura, jiena xtaqt li l-smieħ jisir l-lum, naħseb li dik sempliċement problema tal-agenda u nittamaw li dan il-problema sifuwa fil-ġejni, pero dini indikazzjoni u kol tal problemi li aħna kellna fir realtà sabiex naħdmu fuq dan is-suġġett. Jekk aħna nistgħu nkunu konfidenti li hemm parteċipanti oħrajn huma importanti l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti naturalment, il-Kunsill ukoll dan huwa fuq l-ewwel livell u minn għandek iż-żona euro li attiva ħafna wkoll f'dan il-proċess allura importanti ħafna li jkollna jaħna eh, nkunu parteċipi wkoll. Din il-kriżi għanda tifsir importanti għan nistgħux nżommu l-status quo u rridu naraw f'liema direzzjoni aħna nistgħu nimxu, aħna ma nistgħux insolvu din il-problema billi noqogħdu nippuntaw swaba lejn xulxin. Saret ikollna approċċ komuni minn flok, aħna rridu naħsu fuq direzzjoni għall bidla tagħna. hemmx nies li forsi jaħsbu li aħna nistgħu nkunu f'pożizzjoni aħrajn aħjar jekk inżarmaw dak li ħloqna. Li jkun iktar protezzjonizmu u kulħadd jaqdef ar-ras ma naħsibx però li din tista' tkun l-aħjar miżura nistgħu implementaw bħalissa. Kien suġġerit ukoll li żola euro kellha suppost tipprova solvi din il-problema bħala grupp dinja problema tal-Unjoni Ewropea kollha. Ja problema li dat perikola l-Unjoni Ewropea in ġenerali. Naturalment kien hemm xertu problemi għandu x'jaqsma l-funzjoni. Kien hemm xi nuqqas ta' eh, funzjonament tajjeb fuq livell ekonomiku. Politika ħażina min-naħa tal-gvern ukoll naħseb illi l-ICP għandu jkollu rwol ħafna iktar deċiż f'dan il-proċess Jiena nitlob il-dawk li tippruvaw jifukaw fuq is-suq. X'inhi differenza bejn il-politika monetarja u l-miżuri li ttieħdu? il riskju huwa wieħed raġonevoli bla dubju ta' xejn. U ma nafx hekk eh, aħna nix muxin fuq l mezzi aħna rridu naħarsu lejn il-mekkaniżmi, il-kontroll, l-anijiet tagħna u dan issa jkollu impatt fuq kif iż-żona euro Eh, kif ħansolvu l-problemi tal-żona euro. Jekk aħna nixtiequ li jkollna integrazzjoni ekonomika din ħajkollha ċertu konsegwenzi eh, u mhux biss fis-sistemi, din hija kwestjoni ħafna iktar dettaljata. Jena naħseb li għandna jkollna approċċ ħafna iktar strutturat dwar kif aħna nista' jkollna tmexxija ekonomika u politika ekonomika li aktar integrata u l-Parlament żgur li għandu kontribuċjati f'dan il-kontest. L-ebda deċiżjoni tista' tittieħed mingħajr il-parteċipazzjoni tal-Parlament jiena naqbel perfettament mar-rapporter kif ukoll mal-Presidenta. Jiena naħseb li l-Parlament għandu jkun parteċipi b'mod attiv f'dan il-kwistjoni minħabba li din nitkellmu fuq il-ġejjin tal-Unjoni Ewropea. Sofi Kirchwa, grazzi ħafna Sinjor President, Iva jiena naħseb li din is-sitwazzjoni kollha qed tiftilna jnejna u mhux biss se turina l-problemi fil-Greċja iżda turi wkoll id-djufija taż-żona ewra. U juri wkoll li dak li kienet jgħidu ħafna kollegi dan l-aħħar ġifiri l-Unjoni Monetarja għandha bżonn Unjoni Politika nkella ma tkunx tista' tieħu azzjoni. Jiena nittama li din darba nkun nistgħu nieħdu azzjoni kif suppost ħalli niprovdula l-strutturi tat-teħid tad-deċiżjoni li għandha bżonn. U anka dwar il-Greċja jiena naħseb illi dan huwa pajjiż li nħobbu ħafna jiddispiċina ħafna sitwazzjoni fil-pajjiż, però naħseb l-opinjoni pubblika kemm fil-Greċja kif ukoll fl-Istati Membri l-oħrajn sejra ħażinu naħseb illi forsi nistgħu nifhmu li l-miżuri forsi jidru ħarxa ħafna fajnejhom. Jiena naħseb però li dawn mhumiex miżuri daqshekk diffiċli, jiena naħseb li dawk kienu miżuri kellhom jittieħdu ħafna iktar qabel ma kienux ikollhom dan l-effett daqshekk negattiv għalissa jiena nixtieq li nitbieħ ftit mill-kummenti li saru kol mill-politiċi nazzjonali anke fil-pajis tiegħi fejedin bażikament jagħmlu karikatura u jitkellmu fuq stereotipi ta' ċertu stati membri u jgħidu li hemm xi stati membri li huma superjuri u oħrajn inferjuri. Din hija xi ħaġa verament ridikola u naħseb li bħalissa l-politiċi kollha għandhom jappoġġaw lill gvern Grieg minħabba li dak huwa eżattament dak li l-Greċja għandha bżonn ħalli timplementa dawn il-miżuri li tant hemm bżonnhom. Jiena nixtieq nappella lil kollegi f'din il-kamra sabiex ma jibqgħux itennu stqarrijiet ta' politiċi tal-politika nazzjonali jew tal-partit ma sibx din tista' tgħin il-Greċja sa dwar il-miżuri u l-pakkett jiena nista' ngħid li id-dejn u id-deficit għandu ikun eliminat permezz ta' tfaddil fil-budget, però dak illi waniqes ukoll huma proposti għal tkabbir ekonomiku mħabba l din għanna ħar tal-munita biex nejdu hekk. U fl-ħar mill-aħħar, Sur Signor President, jena nix nerġa' dak illi qed fissmi xi xahar ilu jiena naħseb li dawn is-sitwazzjonijiet qegħdin jitolbuna sabiex ikollna xi tip ta' inkjesta parlamentari minħabba li aħna m'aħniex qed nitkellmu biss fuq il-Greċja hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-sistema kollha li mhix qed taħdem tajba. Tajjeb hemm bosta pajjiżi li għandhom problemi ġew implementati ċertu miżuri li forsi mhumiex biex qed jaqblu mar-regoli, na naħseb illi aħna ninvestigaw mhux biss jekk sarit xi ħaġa ħażina, iżda rridu nanalizzaw eżattament kif taħdem is-sistema, x'inhu l-wol tal-Istati Membri, jekk il-Kummissjoni u l-Istat għandhomx setat bizzejjed, naħseb il-kol kemm aħna konkludejna li m'għandhomx bizzejjed setat Xġara sissa, għalfejn huwa possibbli li jekk aħna konna nafu għal snin sħaħ l-istatistika ma kienx tajba u ma ħadniex azzjoni, kif seta kif seta tiġi xi ħaġa bħal din jekk aħna ħaniftħu inkjesti parlamentari fuq il-kriżi bankarja jiena naħseb illi l-kriżi monetarja li għandna bħalissa żgur li jixirqilha li jkollha inkjesta parlamentari wkoll u naħseb illi tista' tgħinna wkoll ħalli nilħu ċertu konklużjonijiet li huma essenzjali għal patt ta' stabilità tkabbir. Grazzi, fadlina madwar ċar minuti qabel ma jidħol is-sur Barnier hawnhekk magħna. Għandi sur Van Gogh, Jean Paul qal li jixtieq jerġa' jitkellem. mbagħad Eni ser titkellem l-aħħar li hemm jogħġbok. Iva, jiena minn familja federalista. Jiena sodisfat bil-fat li jem pjanta poċ għal Greċja. Jiena naħseb li rata ta' 5% jirata ċiftit olja zejjed. Jekk il-Bank Ċentrali Ewropew ah, għamel l-istess pa' Riserva Federali u l-Bank of England, ġifiri jisellef direttament li l-Greċja, aħna stajna nselfu brata eh, anqas, imma apparentament din hija ħaġa projbita mit-testi. Forsi eh, ikun tajjeb jekk il-Parlament ifassal din il-kwistjoni. Il-pjan ta' salvataġġ ma, salva, ma solvix il-problemi kollha, tifmunix ħażina hawnhekk jiena ta' pilħaq imħasseb dwar is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u nittama illi illum għal nofsnar nilħu konklużjoni ta' kompromess dwar il-rapport fuq inizjattiva propja li jiena fassalt. Għal pjan ta' austerità li s-għedin jiġu imposti fuq il-Greċja u pajizi oħra, dan għandhom lan illi jarġa jkun hemm budget bilanċjat fi żmien sentejn tlieta Dwar dan jiena bħala ekonomista nejt li kieku aħna dan kien ikun tajjeb kieku konna f'sitwazzjoni fejn aħna qegħdin noħorġu mill-kriżi, fejn ikun hemm impjieg sieħ pal per eżempju pal maġara fid-disajnijiet ta' bilħaq irridu nużaw il-budget biex nħalsu id-dejn. Issa jiena ġej minn pajjiż Franza fejn dak iż-żmien ma sarx hekk. Aħna kellna nonfqu il-primary budget surplus biex inħallsu id-dejn. Iżda kollegi aħna ħriġna mill-kriżi. Fil-kumitat tal-kriżi Aħna smajna bost esperti li għalunna le, aħna ma ninsabux full employment, imma ninsabu funder employment u dan ifisser li l-kapacità tal-produzzjoni mhux qed tiġi użata biżejjed u f'dawn il-kondizzjonijiet. Kif jista' jkun illi pjanta austerità ikkabbar il-potenzjal ta' riżultati ta' kull ekonomija, mhux biss tal-Greċja, tal-pajjiżi kollha Ewropej. Kif jista' jkun illi pjan austerità iżżid il-tkabbir potenzjali ta' xi pajjiż u jippermetti biex huwa jkun jista' inaqqas id-dejn tiegħu. Din tidilli bħala xi ħaġa impossibbli. Jekk in-negozju qed juża seba' minn għaxar eh, makinarji eh, fil-fabrika tiegħu u għajnaqas id-domanda tiegħu mela allura ser jiġri ser jistri iktar magni ser jagħmel le ser inaqas il-makinarju tijaw jinaqqas għalek il-rizultati potenzjali tijaw u dak huwa li qed jiġri f'bosta pajjiż Ewropej. Issa f'dan iċ-ċirkostanzi jekk l-investiment jitnaqqas jekk il-konsum jiġi mrażżan, mela allura ser ikun diffiċli li wieħed isib surplus primarju għal baġit tiegħu. il-sadwar il-kazijiet ta' Spanja u Portugal. Spanja ġabu ruħom mod tajjeb, imissa jekk iku kellna nimponu pjanta austerita fuq Spanja, ir-riżultat ikun l-oppost. Tixtieq ninala? Iwa, ek joġbok fil-qosara li xanna l-komissarju li dal-waqt sar jitkellem. Jinsen nasal fejn ritni inti, jgħid il-kellim. L-aħar punt li xtaqt namel huwa zbilanċi esterni illi fuqhom tkellem is-sur Gigold. Iva, jina nemmen il-lum biex nadottaw pjan ta' austerita, dan mux ser isolvi l zbilanċi li għet isofri minnom iż-żona euro, speċali l-ħin jgħid il-kellim. Meta jkollok zbilanċi esterni hemm tliet modi kif tirranġom dawn l zbilanċi l ħagġa id-devaluing din merdux nagħmlu aħna li aħna ħloqna moneta unika it tini ħaġa hija li jiġu użati riżorsi tal-budget biex jitħallsu differenzi dan ma nistgħux nagħmluh. Il-patt ta' stabilità jimponi ruħu fuq il-budget nazzjonali u għalek ma nistax namluħ u għalek emmittillet ħaġa li huwa deflazzjoni tal-pagi. Din iżda tnaqqas id-domanda effettiva. L-aħħar sentenza biex tikkonkludi. Għet il-President, aħna irridu kunu mħasu madwar il-finanzi pubbliċi iżda f'dan il-kas irridu kunu pragmatiċi għalix fis awsterita sejra tagħmel dannu. Inti ħadd ħames minuti minn 8 minuti li kien fadlinna u għalhekk tittejt illeni għaliex issa ma tistax tagħlaq u titkellem. Ġan Polek joġbu. Sinjora President. Sfortunatament din serin kunu din ser il-bicċa xogħol ser ikun nistgħu niddiskutu aktar tartu jiena mux ser nikumenti issa għaliex b'xorti tajba ser ikon l-opportunità li din narġaw niddiskutuha grazzi Jean Paul Markus fil osor Grazzi tassew, senjura President, fil osor Jiena naħseb li kulħadd fem issa dak li aħna qbilna dwaru 10 jew 12 il sen ilu. il pata stabilità u tkabbir, l-euro, Issa xieġri jekk aħna ma nibqgħux nużaw l-euro, xieġri? Xieġri jekk aħna jkollna allokazzjoni mill-ġdid tal-finanzi? Nafu xirna xinna nerbu fid-disajnijiet fl-Ewropa tal-Vant. L-aħħar kumment jiena ftit irrabjat minħabba il-kollegi Ġermaniżi li qegħdin jitkellmu dwar l-elit li huma fost l-elit tal pat ta' stabilta' u tkabbir. Fl-2004 huma kienu dawk li pruvaw jevitaw illi ikunu konformi ma' regoli biex jevitaw illi ikunu kostigati minħabba dan u dinja xi ħaġa ipokrita jkolli ngħid. Grazzi ta' sewenijek Joġbuk. Grazzi tassew. L-ewwel ħaġa, jiena nixtieq ngħid illi m'hemm l-ebda dubju dwar ir-raġuni jew l-enija għaliex il-Greċja tinsab fil-problemi. Aħna rridu nispjegaw li ċittadini Griegi illi responsabilità ewlenija hija marbuta ma' deċenji ta' problemi illi kkawżaw il griegi infushom Aħna dan irdu nispjegaw li ċittadini biex huma jkunu jistaw jaraw fej jinsabu ma f'din il-problema. Issa kien hemm xi attakki fil-konfront tal-ċittadini Gregi, e, minn qal il-Gregi huma persuni mhux disċiplinati huma żenin u din hija xi ħaġa li toħloq id-diżappunt u hija wkoll kontraproduttiva minħabba li aħna irdu namlu sforzi biex nispjegaw x'tip ta' miżuri irdu jittieħdu biex tiġi trattata din il-kwistjoni. Aħna irridu nurruhom illi fl-aħħar tal-mina hemm id-dawl. Irridu nagħtuhom it-tama u Jose Manuel kienet jitkellem dwar dan dwar il-mekkaniżmu illi jrid jiġi adottat mis-summit. Aħna irridu natu lil Greċja marġni ta' manuvra dan is-suq. Aħna rżontuhom ukoll biżejjed ħin biex huma jimplementaw dan il-pjan hekk ristrett u għaw serita illi ġi suġġerit. Il-ċermen tal-IMF qal illi il-Greċja għandha bżonn il-żmien biex hija tarġa' tidħol fis-suq. dawn il-flejjes mhumiex ser jingħataw eh, f'darba waħda. Aħna rridu niżguraw illi klimna ta' bil-ħaq ifissru xi ħaġa aħna mhux ser ikon interpretazzjoni ħażin tal-mekkaniżmu ovvjament kulħadd jista' jikkritika aħdan. Kulħadd jista' jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kif il-programm irid jiġi implementat hemm min jgħid illi dan mhux ser ikun biżejjed. U l-unika soluzzjoni hija li Greċja toħroġ miż-żona euro. Imma dan it-tip ta' kummenti huma kontraproduttivi għaliex iċ-ċittadini Griegi mhumiex ser joqogħdu għal dan aħna irridu nifukaw fuq l-isforzi irridu namlu huwa fl-interess ta' zona euro. Illi aħna ikonna l-aħjar approċ mill-11 ta' frar. Aħna u rejna illi aħna deċizi, aħna indikajna dak illi aħna nħossu li irrid isir. Jiena nħoss illi dan kollu juri illi l mekanizmu ta' appoġġ jista' ta' bilħaq jaħdem jista' ikun fattur ta' trażin biex bekk aħna aktar il-qoddim ma jkonniex bżonn ta' aktar għajnuna. Għandna 6% ta' interess, 1% aktar mill-mekkaniżmu u aħna mexin lejn l-10%. Is-sitwazzjoni ekonomika griega ma tistax tiġi solvuta 50 tal-ġimmat liktar birrati tal-imaġ dejjem jikbru. Grazzi kollegi, jina nishti nikkumenta fil-qosor ħafna fl-axħar ta' dan id-dibattitu li aħna kena. Jina naħseb illi dan juri illi l-membri ta' din il-kamra huma konxi immens tal-problemi illi palissa huma l-lesti illi jisemmaw leħinom u jappoġġaw u jkunu solidali mal-Greċja biex bekk il-koll insibu mod kif nimxu l-qoddim fl-imkien. Grazzi, kollegi, issa jiena semmu nilqa l-Kummissarju Barnier. Right, um, I'm, I'm very pleased now to be able to... Ekkeġobkom, tittaskiet, jifqut tkellmu bejnietkom. Ekkeġobkom. Tajjeb, please, grazie tassew. Jena nati merħba lil-Komissarju Barnier, għal-Komitat tana. Din is-sessjoni suppost rat matul is-sessjoni ta' Strasburgu maħut minna kienu vittmi tal-vulkan. U għalek, issa llum hija l-ewwel darba li aħna nistgħu nilqgħu il-Kummissarju hawnhekk fil-Kumitat tagħna. Huwa ġi indirizzana meta aħna kien laqa mal-Parlamenti Nazzjonali, imma llum huwa l-ewwel darba hija l-ewwel darba illi huwa ġi hawnhekk b'mod speċifiku biex jaġġornana dwar in-naħa finanzjarja ta' swieq interni u biex iwieġeb ukoll għal mistoqsijiet tagħna. Jiena naf li din sert kull l-ewwel darba ma ħajsegwu ħafna iktar drabi wara dan, ikkex sur kummissarju. Signuri, signuri, deputati, mnudwa tajba li l-kulħat, l-kulħet għada minnkom. Jina nirringrazzja ingrazzja Signora President għal-mod kif il-qajtni għawnek, nisab ferħan inkum ma'kom, Signuri. minajr ma noqgħod nidħol ħafna f'dettal. mill-krizi tal-2008 ntieħdu ħafna deċiżjonijiet, ħafna miżuri, imma sentej wara il-problemi tal-Liman, intom tafu x'qed jiġri hekk taqraw il-ġurnali, il-gazzetti, il-kriżi għadha magħna il-krizi għada tassibna, tasseb il-dirigenti tal-negozji, il-nis fil-politika, ċittadini li verament jinkwitaw. Iġifiri, il-krizi għadna maħriġniex minna, anzi għadna l-bot. Illum nejdilkom li jiena kif naħsibha li mhux se noħorġu mill-kriżi kif ġib u laħaq kwantu għal regolamenti u laqqas anki inkwantu ta' ta' tkabbir, il-mod ta' kif nistaw nikbru mod ekonomiku li għanda tkun tkabbir għandu jkun iktar bilanċat jirrispetta l-ambjent. Għalek, sinjuri, ma naħsibx li nistaw nejdu l-memorja tagħna qasira jew kellha mhux qed naġixxu. Imma din is-sena l-affarijiet se jiġu deċiżi l-Ewropej se juri kemm kienu kapaċi jitalmu mill-kriżi. Naraw eżattament f'liema direzzjoni se joħodna r riħ dan ix-xogħol ta' supervizjoni mod qed tagħmlu mod intelligenti, effettiv, nistgħu nagħmlu flimkien, flimkien magħkom kellna ħafna possibiltajiet biex naħdmu flimkien u għal dan l-isforzi tagħkom kollhom nirringrazzjawkom. Il-kalendarju tal-liġijiet leġislattiv tagħna huwa mimli daqsbajda u minissa sa sena oħra sa rebija li miss hemm bżonn li verament naraw eżattament fejn irid jasal il-G20, il-Kunsil tal-Ministri, il-Parlament, naraw eżattament x'impenji ħadu il-kapit ta' stattana l-Unjoni Ewropea matul il-laqat tal-G20. Għaliex riġu naġixxu issa jiena ngħidilkom li l-xhur li ġejjin se jkunu kruċjali għas-sistema finanzjarja tagħna imma anki għall-ekonomija tal-Unjoni kollha kemmi Jiena nixtieq ngħid kemmi napprezza ix xogħol tal- kumitat ta' Sur Klinzu anki beħes ir-rapporti tagħhom. L-sena 2010 għandha tkun is-sena għal-premessi tal-irkupru ekonomiku, rridu noqdu attenti anki jekk forsi qed naraw ċertu messaġġi pożittivi il-produzzjoni industrijali qed tikber, il-tkabbir jista' jasal serba fil-mija u il-fiduċja qed terġa' tiġi lura anki fil-qasam industrijali ġifiri. Imma rridu noqogħdu attenti attenti e, u kol għal settur importantismu għal l-Unjoni ġifiri tal-SMIs. irridu nqodu attenti li ma nerġawx naqaw għal fatt li tkabbir jinżel, ir-rata ta' tkabbir tinżel, hemm ċertu zbilanċi fl-ekonomija eh, tad-dinja li ovvjament jistgħu iġibu problemi magħhom. L-sena 2010, sinjuri, se naraw ukoll kemm x'kien l-impatt tal-kriżi fuq il-budgets tal-istati li dawn il-pajjiżi qegħdin jintervjenu b'mod kbir, jintervjenu b'mod dirett biex anki jappoġġjaw jgħinu s-settur finanzjarju sabiex nkunu jistaw jiġildu kontra problemi finanzjarji u anki il-qatt ċittadini kollha, kull minn ħala sittaxxa sofra l-effetti tal-izbalji li saru li special mill-settur finanzjar, specialment il-banek. Il-fat li ntil li ma bqawx responsabli, ma rispettawx l-etika għalek jiena nejt li aħna u huma mandomx ikollhom memorja qasira naraw l-swiq kif qed jaġixxu, is-swiq finanzjarji fl-Ewropa kif qegħdin jirreaġixxu baqa l-inkwiet, konsekwenzi serji li jitolbu li nkunu iktar solidari pal dak li għadna kem rajna jisir fl-Unjoni Ewropea vizavi eh, il-Greċja stat membru. Mux sa noqgħod infetta fuq il-problema il tal-Grez, il-kas tal-Grezja, għax dan huwa kompitu iktar ta' Oli Ren, il-Kummissarju Oli Ren. Imma rridu naraw x'lezzjonijiet se nitalmu minn dan l-atturi finanzjari, il-rating agencies, per eżempju, il-klim li rridu som għoddin għajnejna jridu jkunu responsabilta u trasparenza. Il-responsabilta tal-istati narawx deċizjonijiet jieħdu, deċizjonijiet li huma importanti u edin nistennow il-responsabiltajiet eh, bazati fuq evalwazzjoni li titissir mod trasparenti. Jiena nerġa' ngħidilkom li jiena qed naħdem ħafna eh, fuq id-diversità u anke l kompetitività dak li huma rating agencies. Il-regolamenti li aħna id-deċidejna fuqhom u li sejtlu fis-seħ f'Diċembru għandhom jippermettu biex nimxu lejn iktar responsabilità trasparenza, ma ma nafx jekk ikunux bizzejiet, eh, ma nafx l-evalwazzjoni se ssir mill-aktar fis u qabel ġifiri li nissuġerukom li forsi staw tmorru iktar li li. Sinjura, din is-sena se tkun ukoll is-sena fejn se nerġa' naraw il-profitti dinja aħbar tajba għax dan se jkun ta' beneficju l ekonomiji differenti li tant għandhom bżonn investimenti u l-finanzjament. dan ovvjament irridu noqogħdu attenti li r-riski ma jirġawx jittieħdu f'kienu jittieħdu fis ta' qabel. Il-bonuses li jridu jidħlu wkoll ikunu manaġġjati maniġġjati minn ċertu regoli stretti il-sena 2010, speċjalment minn naħa tal-Kummissjoni, se tkun is-sena fejn aħna nippruvaw daħlu fis-seħ l-impenji li ħadna fiħdan il-G20. Il-partners tan Amerikan qed jaħdmu wkoll bisħieħ fuq il-riforma ta' iktar responsabilta għal regolamenti, supervizjoni u mill-jide l-affarijiet jidru li qed nimxu fi triq it-tajba biex ikonna riżultati tajbin. Jiena sena il-ġemma d-dieħla se jinqatta erba' nofs e, semmur l-Amerika se jkolli erba' timu nofs tal-laqat se nipprova jina nara biex nsaħħaħ ir-riformi imma mux se nilqa xi skuża biex dawn jibqaw idumu jew nkella biex innaqsilhom l-importanza tagħhom. Għalhekk jiena qed nistenna bil-ħarqa il ġimgħat dieħla biex naraw kif nistgħu naħdmu flimkien u naraw kif tallimna mill-kriżi. Naħdmu flimkien biex ma nkunux iktar kompetizzjoni għal xuxin jew naħdmu għal rasna. Jiena naħseb li aħna għandna d-dover eh, minħabba ċittadini tagħna li ovvjament ma nħallux din l-okkazjoni taħarbinna minn idejna ġifiri l-sena l-2010. Ħalli kellimkom issa nidkom kemtejn fuq il-proposti li se naħdmu flimkien dwarhom aħna għandna il-miżuri li anki tjena trattat ta' Lisbona l-istituzzjonijiet din jimxu fit triq tajba speċjalment il-Parlament u anki il-Kummissjoni. Anki jgħidu xejdu ċertu nies l-Unjoni dan il-weekend u rrit li setet em, tati solidarieta meta faċċjata minn kriżi li għatmal għatajna maħħa qabel. Naraw kol kemmu importanti li aħna nitħlu għall impenjita tagħna ma ninsawx lezzjoni li, li toħroġ minn din il-kriżi naraw eżattament kif jaħdmu l-istituzzjonijiet, l-istati membri, imma xorta waħda kiek naħmu mod differenti għanna responsabiltajiet tagħna. Għalhekk jiena nawguralkom li nistgħu naħdmu flimkien f'ċertu oqsma, pereżempju bħal dak prioritorju tas supervizjoni biex inkunu wkoll iktar effiċjenti fil-qasam finanzjarju fuq livell Ewropew. L-impentana għal iktar regolamenti jiena nixtieq ħadem jitfit magħkom biex inżommu ma l-iskadenzi li għanna ġifiri tal-ewwel ta' jannar 2011 sabiex l-Unjoni ikolla sistema ta' supervizjoni li jkun verament den ta' isima. Għanna l-approċ tal-Kunsil, nafu xinu, għanna il-rapporter Margallo, Skinner, Silvi Golar, Vengigolt, Sanchez Presto, ir-rapporti tagħhom ovvjament jagħtu kontribut kbir f'dan id debattitu u meta intom tivvutaw naħseb li intom eh, li jekk tippermettu li nfakkarkom li intom iżom u dimma jmejnkom approċ koerenti, ambizzjoni koerenti, anki jekk jiena nara il-pozizjoni ta'kom li taqbel ħafna ma tal-Kommissjoni u meta qabel ma tal-Kunsil nara divergenzi, nara id-differenzi, imma nara koll il-possibiltajiet sabiex jiltaqgħu dawn id-differenzi. Għalhekk jiena fir-rwol tiegħi nixtieq verament naħdem bisih biex naraw fejn se niltaqgħu, fejn se sir il-rikonċiljazzjoni, fejn huma il-possibiltajiet ta' iktar flessibilta' Naħseb, nerġa' nirrepeti, eh, naħseb li għandna vantaġġ kompetittiv eh, għall-industrija finanzjarja li nkunu l-ewwel fid-dinja Eh, li juża model ta' regolamenti u supervizjoni bħal dak li qed naħsbu li nħolqu aħna. It-tieni priorità hija il-regolamenti għas-swieq finanzjari u għall-atturi f'dan il-suq li ħadd mandu jiskappa minn dawn ir-regolamenti. Hemm ħafna possibilitajiet għal din is-sena li ikonna regolamenti xirqa, per eżempju l-kwantu għal private equity u l-hedge funds, dan kien impenn li tieħed ukoll fil-G20, il-Kummissjoni ħadet l-impenji taħna tagħna diġà aħna imxejna l qudiem u anki Jean Paul Gozes fil-rapport tiegħu għena ħafna issa rridu naraw kif se nilħu ftejn bejn l-istituzzjonijiet mill-aktar fisu nispera verament minn qalbi qabel is-sajf anki nkwantu għal pajjiżi terzi. Nixtieq li naqsu differenzi li jeżistu bejn l-atturi fl-Europa għal bżon li konna approċ e, iktar iktar komuni mħabba li kun iktar bilanċjat jiena lest li nilqa l-proposti ġodda sabbi xaħna naslu verament tal-sistema iktar fiċjenti. Minn barra dan id-dokument, signuri, deputati hemm bżonn ukoll li noħolqu regolamenti tal-derivatives. Dan se, tkun sfida anki biex il-swiq finanzjari jkunu iktar stabli. Jiena se proponi strateġija fuq dawn id-derivatives. narawkom huma importanti fil-swieq. fil strateġija eh, li ta' kull xar naraw eżempji ġodda ta' dawn id-derivatives li ovvjament ħazbuna ta' kif jaħdmu dawn id-derivatives s-swieq. Għalek din kompli li li ġanni nkun iktar determinat biex dejjem nisħaq fuq regolamenti iktar effiċjenti. L-eżempju, per eżempju, tas self tal-istat edin naraw eżattament edin insegwu u tnamlu studju tal-mod ta' kif qed jiżvolġu dawn is-swieq għax dawn is-swieq wara kollox iridu jkunu trasparenti kompletament sabiex jaħdmu tajjeb, unkunu nistaw nisorveljaw naraw li jekk ma taraw jaħdmux tajjeb naġixxu. Qabel is-sajf se jkun hemm dokument fuq il-derivatives, li se jitħejja u naraw eżattament kif dawn se jkunu iktar jkunu nistgħu nimmaneġġjaw u nisolverjaw. Anki ġifiri fit trade repositories biex dan is-settu nkunu nsegwuh mill-aħjar. Jiena naf li parlament diġà eh, kellu dibattitu u kien hemm ir-rapport ta' Werner Langen l-emendi li ġew suġġeriti u anki għalli il-ġimgħa l-oħra. Aħna ovvjament l-analiżi tagħkom se nikkonsidrawhom per eżempju regoli li rridu naħsbu għal dawk il-kumpaniji li mhumiex ta' natura finanzjarja. Jina naf li jintom ħattu ħafna ħin biex tiltaqaw ma' eh, dawn li jaħdmu f'dan is-settur intom analizzajtu wkoll l-effetti eh, tal-regoli li jista eh, jitħlu. Imma da ċertu regoli ma jidux jiġu applikati wkoll għal kumpaniji li mhux ta' natura finanzjarja hemm bżonn li nitolbuhom li dawn il-riski li jiġu mad derivatives jaraw kif jistgħu jimmaneġjawhom. Ir-riski systemic risks u koll. Kun nistaw naplikaw ċertu regoli meta jkun hemm dan it-tip ta' riski. Bżon li naraw li jkun hemm arbitraċ ta' regoli. Naħseb li dan huwa mod koerenti anki ta' ma' dak li qed jiġri fl-Istati Uniti raba punt tal-proposti tiegħi għal ġejjini ma' ġejjini qarib huma il- dawn il-tip ta' bejħ. E, naraw kif nistaw nattiraw l-investituri sabiex il-modell inkunu nistaw nibnu fuqu nirridu nevitaw li l-istati jaħdmu għarrasom kif rajna li ġara matul il-krizi. Bżon u koll li nkunu kapaċi li aħna namlu sanzjonijiet fuq dawk li ma jikunux konformi mar regoli. L-autoritajiet l-istati membri kollha jridu jisorveljaw il-swiq tagħhom u jkunu kapaċi wkoll li jieħdu azzjoni kontra dawk li ma jkunux qegħdin jirrispettaw ir-regoli. Dawn huma il-proposti tal-Komissjoni għal-2010 bħala risposta ta' direttiva Eh, anki sistemi differenti tal-negozjati u anki derivatives negozjati. L-ideja hija li aħna eh, kull settur tal-swiq finanzjari jisir iktar trasparenti, naraw li l-autoritajiet ikunu jistaw jintervjenu meta jkun hemm il-bżonn, id-direttiva mifid ukoll tiskun tista' timxi tiżviluppa u jkun hemm progress fuqha anki fuq il-case Winburn, il-każ it-tielet qasam irridu naraw li l-banek tagħna ikunu iktar stabbli, iktar b'saħħithom li jkunu iktar resistenti naraw li dawn ma jieħdux riskji eċċessivi. Ndaħlu kol fis il-direttiva CRD għanna l-proġett l-abbozz ta' rapport McCarthy li rajna li mill-krizi anki li għanna mux bizzejiet rridu għalek dawn ir-regoli li għanna insaħħuhom huma dispożizzjonijiet li sejjejnu il-banek. Naf li sfiqtana huma fuq livell dinji bżonn li l-banek naraw ukoll li meta jiġu faċċjati minn kompetittività internazzjonali kunu jistgħu ukoll jaħdmu dan huwa punt li se nitkellem dwaru mal-Amerikani għax hawn min qed jinkwita li jekk nieħdu ċertu miżuri stretti fl-Ewropa ma nibqgħux kompetittivi speċjali speċjalment meta qed iqis is-swi eh, eh, eh, f'dan is-settur min-naħa tal-Amerika. Rrid ġifirina naqbel ma dan it-tip ta' tħassib u naħdem ma ma karti fuq dan is-suġġett biex insibu bilanċ. Anna u kol fuq il nirridu naħdmu fuq il-prudential u normi għanna l-Komitat ta', ta Bazil li se joħroġ bil rapport dwar dan is-suġġett. Hemm bżonn li konna wkoll kondizzjonijiet ta' kompetittività xirqa qed nitkellmu ġifri fuq il-xogħol qed isir mill-Kumitat Basil Tlieta. Anki id-direttiva CRD erba' ix-xogħol li sar minn il kollegi tagħkom għanna bżon inkomplu nikkonsultaw biex namlu evaluazzjoni tal-impatt tal rizultati konna u kol niddeċidu eżattament il-miżuri, ġifiri, miżuri mħabba iż-żmien, l-iskadenza, il-mod kif se jkunem eh, riżultat kumulativ, ġifiri, kif se superimposition li se jkollhom dawn anki vizavi l-Amerikani minnaħa l-oħra. Mux se namlu l kif ġipu laħaq, mux se namlu l-affarijiet blaġla bżon verament li nittalmu minn dak li nsejħu l-better regulation, l-ekonomija mikro u makro, dawn il-mizuri kolla jiena eh, għalija huma importanti ma u koll irtu konna dibattitu komplut u mod miftuħ. punt ieħor, l lanqas u mhux l-inqas, huwa li jrid konna sfond ta' kif mod ta' kif aħna nireaġixxu kontra r-riski fl-Ewropa. La naraw li il- ċittadin u min ħala sittaxa dejjem jibqa iċ-ċentru u e, fil-qalba tal-interessi tagħna. Irridu naraw min jrid iħallas għal e, l-iżbalji li nkunu qegħdin namlu jew riski li nkunu qegħdin nieħdu qabel ċertu entitajiet jittakollom tant problemi li ifallu. Irridu naraw eżattament kif nistaw nintervjenu qabel problemi jisiru tant serji. Iġifiri meta ikunem xaħat li jieħu self minn ma jkollu garanziji. Il-banek u kol f'pajjiżi differenti dan l-aspett cross-border huwa wieħed diffiċli imma hemm bżonn dan kollu li nagħmluh pass wara pass. Anki l-sena l-oħra tkellimna fuq dan, Eliza Ferrera ħadmet ħafna fuq dan il-punt u mir-riżultati aħna nixtiequ li nagħmlu stqarrija f'Ottubru fuq eh, kif aħna nistgħu nipprevedu u eh, nimmaniġġjaw ċertu riski Ovvjament tibqa l-ideja li kunem armonizzazzjoni tal-miżuri tal-kull stat membru, imma mhux se nifqu hemm rridu naraw jekk hemm bżonn awtorità Ewropea li jkollha iljiet sabiex u koll ikunem armanizzazzjoni t nitkelmu fuq min falli. il Is-sistema ta' prevenzjoni ovvjament t-zom u d li min inġess li tħallas min inġess verament irrit iħallas eh, qed nitkellmu hawnhekk fuq kriżi ġifieri min jagħmel l-iżbalji irrit iħallas għalihom. Għalhekk għall-Kummissjoni jiena se nara li kun hemm komunikat x xahar iddieħel fuq dan is-suġġett. Aħna nafu li dawk li liktar jibatu huma il-żar min ikollu flus il-bank, ma tantx ikollu flus il-bank u in-negozji żar hemm bżonn li naħsbu f'dawn in-nies, ikun hemm ukoll abbozz ta' direttiva fis-sajf. Kontribuzzjonijiet li huma bażati fuq ir-riskji li l-pagamenti jridu jsiru eh, fi żmien qasir u mhux fuq medda twal ta' żmien li min ikollu il-flus il-bank ikollu ċertu garanziji. Ekk aħna ovvjament insaħħu regoli ta' s-swiq finanzjarji ta' ninkunu qegħdin nirrendu il-ħajja ta' ċittadini tagħna aħjar. Ħames punt hija il-governanza ta' ċertu kumpaniji bżonn li nsibu kaptu tal-problemi mill-eruq tagħhom irridu li l-banek l-insurances u anki l-entitajiet oħra ta' settur finanzjarji jkunu jistgħu jaġixxu b'iktar responsabilità naraw eżattament x'inhuma il-problemi ta' bħalissa jkomplu jħasbuna u jkomplu jikwitaw l pubbliku. Abbozz ta' rapport eh, tal-kolleg ta' kom eh, McCarthy fuq il- pagi u anki ġifiri f'dan is-settur għalhekk jiena minn Mejju stess nixtieq li l-Kummissjoni tkun tista' tadotta green, green paper f'dan ir-rigward u se nibdew eh, naħdmu fuq dan jindiċa qed li se nitkellem fuq miżuri li aħna nsaħħu il-kontroll, is-sorveljanza tal-natu nerġaw natu r-responsabilità għal min jamministra. Hemm bżonn li dawn ikollhom l-expertiz, il-mezzi u anki il-żmien li għandhom bżonn biex jaqdu dmira ġifiri li ikunu nies responsabbli li jmexxu meta nitkellmu fuq il-governanza ta' ċertu kumpanniji li insibuhom kwotati fil-borza. Sanala għaw, nirringrazzjakom tal-li jintom għattu seguni naħseb li intom għandkom responsabilta fi xoll li tagħmlu xtaqt b'mod eh, ta' malaj xejkun se jkun il-ħidma se tkun il-ħidma tiegħi xoll li għandi uddimi ma nixtieq nisaq fuq il-fatt li tħassib li għandi jiena jien inkwitat li żmien għaddej għax il-kriżi għadha ma spiċċax eh, deċiżjonijiet li tieħdu mill-G20 f'Londra u f'Pittsburgh ilhom issa dawn li, li tieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Għadna ma wasalniex forsi fċertu oqsma li huma limitati ħafna għalhekk li jiena nixtieq li nilkom biċ-ċar naf x'inhu x'qed tistennew mill-Kommissjoni eh, biex jidħlu fis-seħ id-deċiżjonijiet tal-G20 tajjeb li aħna naħdmu flimkien, anki flimkien mal-Kunsil sabiex ndaħlu fis-seħ dawn id-deċiżjonijiet u mhux inkomplu ndumu Wisq. Dan fil-qosor kien il-program ta' ħidma tiegħi li għandi qudiemi. Ovvjament jiena les naħdem jitfit ma'kom fil-ġranet u fil-ġimgħat li ġejn grazzi ħafna. Uh, thank you, Commissioner. I, I... Grazie ħafna, Kommissarju, inti u rejtna program ta' ħidma għandkom, intkom, ma kellix dubju dwar il-fatt li ħafna xtame fil-program ta' ħedma tagħkom. Għandi 14 membru li it-kellem anzi 15. Ġifieri naqsmu għom fi gruppi. Jiena nixtieq nitolbok sabiex nimxu hekk inti semmejt ukoll il-kontroversja ta' drettiva tal-AIFM jinti riferejt għalija u jiena naħseb li inti tiġbidlek l-attenzjoni din, pero hemm ħafna mill-problemi li aħna din inħabtu wiċċna magħhom minħabba din id-direttiva ma minħabba li din id-direttiva tkopri affarijiet oħra li din mill-entitajiet biss. Allura naħseb li jkun tajjeb jekk aħna nkun nistgħu nilqu kompromess dwar dan il-portfol protokolari u nkunu nistgħu naraw li dan ikollu impatt reali fuq investimenti, trusts u fondi tal-pensjonijiet u fondi oħrajn li rilevanti l-intenzjoni tagħhom jekk dawn ikunux innoċenti dan ikollu li titiet fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja. Naddu għal Senjur Garcia Margajo maħabba li xtieq illi jisaqsi mistoqsija tiegħu ma timmur ikompli x-xogħol tiegħu ta' supervizjoni jekk jogħġbu. Grazzi ħafna Sinjura President u grazzi ħafna lill kummissarju Kenna l-unur illi inti l-ewwel persuna ta' responsabilità kbira fil-istituzzjonijiet Ewropej li ġejta hawnhekk fil-Parlament wara dak li ġara fil-Greċja. Ah, Għana t-kemmu biss fuq il-Greċja, dal-Greċja turi kif qalu xi kollegi oħra li hemm problema bl-euro. u l-affarijiet jidru differenti ħafna meta inti tkun edha tabbat ma' problemi kbar. Aħna ħanħarsu s-salej case study għawek u f'dan l-qasam aħna rajna li kien hemm xi stqarrijiet kontradixxenti li ngħataw miċ-chairman tal-ECB u ma qalu li ma jixtiequx li l-Fond Monetarju Internazzjonali jkun involut minħabba li dan jista' jwassal għal xi delegazzjoni ta' responsabilità lilhom u kien hemm ukoll tneħħija tal-idea li aħna nistgħu naqdu il- bonds tal-pajjiżi tal-euro li jistgħu jippermettu illi jkun hemm finanzjament tal-irkupru tal-Greċja b'interess iktar baxx u ħalli bekk verament effettivament ngħinu l-irkubru fil-Greċja mhux biss nħarsu lejn minn perspettiva ta' GDP. Issa l-Bank Ċentrali Ewropew qal li dan il-ħruġ konġunt ta' bonds m'għandniex naċċettaw minħabba li dak minn niġġesir jitħallas. U jiena naqbel miegħek illi aħna rridu nistabilixxu fond ħalli bekk kulħadd ikun jista' jikkontribwixxi sabiex ehm, isalva s-sitwazzjoni tiegħu fejn ikun hemm bżonn. Issa fis-sitwazzjoni tal-Greċja nistgħu naraw li dawn l-istatistiċi fallew din hija responsabilità tagħna minħabba li kien hemm ħafna window dressing dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament pubbliku. Jiena kont qed naħseb jekk id-dipartiment tagħkom jistax jobbliga lis settur finanzjarju sabiex jgħinna ħalli din il-window dressing ma tibqax isse. Dan it-tiżin żejjed minn fuq barra għal ta' dawn l-operazzjonijiet. kienu taħlita ta' kienet anzi da' bej gvern Grek u xiftit minn banek hemmhekk u ma nafx hekk. Aħna stajna x'navitaw din is-sitwazzjoni u forsi stajna nkunu f'pożizzjoni nitkellmu mal-Ministru Grek ħalli konna dija ta' dak li verament kienet jiġri, jina naħseb li dan il-pjan ta' Rikupru mux biss irrit juri ġeneralizita, pero anka il-holders tal-bonds, għazis, kummissarju taħseb li aħna għannu namlu proibizjoni ta' ċertu prodotti li waslu spekulazzjoni fil-Greċja bħal derivativi u affarijiet oħrajn. Jiena nista' niggarantilek li l-Parlament Ewropew qed jagħmel dak kollu li jista' ħalli u li jkun aktar supervizjoni u issa ħajkun xogħol il-Kunsill sabiex jiqorbu aktar viċin pożizzjoni tagħna. U żgur li bekk jista' jkun għadej aktar ċara tal-kwistjonijiet l-iktar prinċipali. Grazzi ħafna li kellna diskors ta' introduzzjoni qasir ħafna u hekk minna tal-Priġi President. U jiena nixtieq ngħid lill-membri l-oħrajn li jekk kulħadd ħajtkellem ma' tliet minuti u nofs ħadd mu jirċievi tweġiba l-mistoqsijiet tiegħu. Jiġifieri jekk jiġobkom żommu diskorsi tagħkom għal minuta. ħanaqra l-nies li aħna għandna fil-lista biex jitkellmu Gawses. Jury Lambert, Switz, Swinburne, McCarthy, Dominic Ciclut, Pullman, u naħseb illi hemm xi affarijiet for xinis forsi ma semmejtx. Ħana għala issa lista mhux ċetta aktar talbi tal-kelma Ġampur. Grazzi ħafna, Sinjor President, Sur Kummissarju. Aħna ovvjament wa gostu pjaċira lina li nilqaw kawnek naraw id-determinazzjoni tijak kemmu ċar il-program tijak u irrida veru li inti um, trid iġib titjib dan l-aspetti kollha tal-ħajja finanzjarja. Inti uh, u tim tijak verament qed taħdmu bisħieħ. Permetti li um, żewġ fuq l IFM, ġifiri mux il-ħadċans Vince, qed nitkellmu fuq il-fondi il kollha. Diġà sar ħafna xogħol fuq dan. Xogħol li sar fi spirtu eh, veru tajjeb ma' shadows tal-gruppi kollha imma aħna, kif ngħidu aħna ma rridux aħna eh, naħdmu qabel nkunu ċerti mill-affarijiet u naġlu biex namlu dan. Issa fuq l-aġenziji jiena kont rapporter fil-mandat li għadda fuq dan is-suġġett fuq il-rating agencies xtaqt insaqsik, meta se joħroġ il dokumenti hemm tnej fuq dan is-suġġett hemm dokument li jara għal eh, perjodu transitorju ta' dawn l-aġenziji u mbagħad hemm id-dokument dwar is-supervizjoni finanzjarja li għandu x'jaqsam mal kontroll ta' din l autorita Ewropea. Aħna konna minn tal-ewwel net li jedna li s-supervizjoni ta' dawn l-aġenziji biex ikun eh, realistiku għandu eh, għandha ssir supervizjoni fuq livell Ewropew. Eh, Sur Kummissarju għandi daqsxej parira dik ta' matul dan il-xol ta' riflessjoni aħna konna u koll rajna il- din il-kwistjoni dwar il-rating tal-istati u ħadd ma kien kapaċi jirrispondina fuqha mux suġġett faċli li wieħed jitratta, ma ta' min forsi darġa' ħarsu leħ nistudjawħa. Naraw xini il-realtà, il-verità. Hemm bżonn li dawn jifmu fil-finanzjari il dawn l-aġenziji ma jistawx jibqaw l-indikaturi ma biss, hemm bżonn li dawn ikunu wieħed mill-kriterji, l-parametri li biex wieħed jiddeċidi fuq il-politika ekonomika tal-istati. Grazzi ħafna. Continue because he gave up his time in the last. Grazzi ħafna ħallejt il-ġampa sabiex kompli minħabba li tal-ħin tiegħu lil ħaddieħor fid-dibattitu li kien qabel. Grazzi ħafna. Iva jena nishtiq napoġġa ħafna l-Kummissarju Barnier kif ukoll l-approċċ li huwa adotta. U um, iktar speċifikament fil-qasam fejn jixtieq li jkun hemm iktar leġiżlazzjoni fuq il-livell Ewropew. Iżda nistgħu niftakru wkoll li aħna din nitkellmu fuq fil-kuntest tal-G20. Nasib li din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li jekk biss nistgħu nsibu soluzzjoni tajba din il-problema. Jien għandi żewġ mistoqsijiet ta' natura speċifika. L-ewwel nett ma kontux ħafna iktar stretti għal ristrutturar u supervizjoni tal-banek, però dan huwa pakkett li hemm fih biċċi differenti, partijiet differenti bħal solvency tax u kustjoni oħrajn u inti tkellimt ukoll dwar l-irkupru tal-ekonomija. U l-banek verament għandhom bżonn illi jkollhom ruol importanti ħafna, speċjalment dak li għandu xi qasam self lill kumpaniji żgħar. U huma għandhom ikunu kapaċi li jagħmlu dan ix-xogħol mill-iktar fis possibbli. Ġifieri intom tistgħu tagħmlu analiżi tajba tal-proposta minħabba li kull parti ta' din l-istampa jista' jkollha impatt u aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li navalwaw di. Munka l-IFM, l-IFM. Inti tkellimt fuq il-G20 kif dawn għandhom ikunu involuti u jiena naħseb li l-Parlament jixtieq jadem daqsxejn iktar fuq dan. Rajt artiklu wkoll fuq il-Wall Street Journal dwar kif dawn l-standards tal-G20 għandhom ikunu implementati, jiena verament nixtieq nisma' x'inhi l-opinjoni ta' tijak, kumbat naturalment nixtieq nkun naf ukoll xi ħaġa fuq il-private equity l-investituri. Grazzi ħafna Iva, għandna nitkellmu fil-qosor minħabba li jekk le mbagħad Grazzi ħafna, ehm, Sinjura u Komissarju, inti tkellimt fuq ix-xogħol tal-G20 veru li jiridu naħdmu bli għanna fidejna mnqosġu nikritikaw biss, ma ma tawet jis li l-konklużjonijiet tal-G20 kif jiġu applikati b'mod mhux koordinat, din naraw u kol ġifiri li, li dawn isiru mhux mod intergovernamentali u anki kif jixtiequ l-istati membri. Imma l-Unjoni Ewropea ma tix tinsa il-viżjoni iktar kompluta fuq il-kas tal-Greċja, inti jett li l-Unjoni Ewropea eh, sissa sib soluzzjonijiet u tkun solidari. Dan domna ftit eh, minn nistennow qabel eh, neħġixxu għadna naraw kħġġara dan il-weekend biex nkunu nistaw forsi nejnu f'din il-krizi nishtiq jiena nirreferi għal żewġ eh, punti għax ma nixċans nitlu f'kollox fid-dialogu ma' Jean-Paul Gozes fuq din il-Credit Rating Agencies jiena ninaqat miegħu u eh, jiena wkoll naħseb li rridu inkomplu naħdmu naraw kif jekk il-prodotti kollha li jiġu eżaminati minn dawn l-aġenziji ekku miex validi. Imma minu res responsabli fl-axar mill-axar? Jina naħseb li din il-kwistjoni kollha bżonn nkomplu nistudjawha. Umbat, il-punt importanti l-ħar wieħed, eh, komissarju, jekk aħna naraw eh, minn fejn bdiet il-kriżi x'kienu l-oriġini kien hemm eh, ovvjament konflitti u interessi u anki ċertu modi ta' kif kienu kienet tiġi skapolata liġi u regolamenti il-nis eh, ta' il-bankiri eh, kienu edin eh, jitolbu wis, jedu riski u jitolbu li jiġu eżenti minn ċertu regolamenti Għalhekk x'qiegħed x'tibdilit qed naraw illum li qed jinbidel illum ġifri fil-kumitat ta' Basil. Minuta, sinjura. Fil-kumitat ta' Basil qed nisimgħu affarijiet differenti minn dak li qed jgħidu regolaturi tal-banek il-proposti tal-Parlament Ewropej għaliex mhux qed tikkunsidrawhom biex ikun hemm ukoll budget għal dawn l-esperti sabiex dawk li qegħdin fuq in-naħa l-oħra tal-lobbying u l-banek il-kbar u s-supervizjoni jkunu jistgħu samaw leħinhom. Aħna il-proposti tal-axħar mandat tana, isna nsejnijom, inti ma semmejtomx, bżon, mux biss ġifiri l-fat li l-banek jikunu stabli, ma li dawn jikunu jistaw jaħdmu u jkomplu f'ekonomija ktar stabli. Kollegi, ċar li jem bosta kollegi li jishtiqu jgħatu l-opinjoni taħħom, mux jisaqsu mistoqsijiet. Ġiviri jena nishtiq li naddi l-kollegi kolla fuq l-lista ħalli tejdu da kollu li għandkom xie tejdu, pero jekk mux ħajibqa ċansa biex wieġibkom il-kommissarju, mbagħad ikolkom taċċettaw tweġiba bil-miktub. Grazzi ħafna, kummissarju, aħna il-wieħed mill-pajjiżi li ħajassumi s-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, tal-Kunsill Ewropew. U nixtieq kun naf x'ħajkun eżattament ix-xogħol tiegħek. Kien nitkellem fuq il- Um, uh, fuq il-timetable tal-Unjoni Ewropea fuq CRD. Aħna diġà għadna CRD erba u nixtieq nkun naf xinija timetable tal-Kummissjoni. X'adin jippruvaw kif qegħdin jippruvaw jagħmlu armonija bej il-timetable ta' G20 u din it-timetable li għanna ħna. Jekk ma jkunx hemm armonija żgur jkun hemm iktar problemi għal banek minħabba li l-Banek Ewropej jistgħu jispiċċaw situazzjoni diffiċli ħafna. Issa, dwar Basel 2, kif aħna nistgħu nefitaw li jkun hemm distorzjoni tal-kompetizzjoni, naf li hemm ċertu studji ta' impatt li qegħdin isiru bħalissa, però m'għandniex nagħmlu differenza bejn l-Ewropa ta' ċentrali u l-Ewropa tal-Punent. Għalhekk qed insaqsi kif qed jiżviluppaw dawn l-istudji tal-impatt. Grazzi ħafna fil Grazzi ħafna jina xejn diżappuntat meħna li nisma tweġibiet tal-Kummissarju. Sur Banje, jina ma minix ottimist palik fuq situazzjoni tal-Greċja, il-leaders tal-Europa, l-iktar li jorow li ma kienu solidari f'daw l axar ħames xhur għax il-kriżi saret daqshekk gravi eh, imħabba li aħna għadna eh, lura milli ngħinu Issa, fuq l-istrumenti li eh, jużaw il-banek, jekk għandhom jużawhom jew le, meta tkellimna l-bira fuq is-CRD erba, nixtieq insaqsik x'taħ kif taħsiba inti il-fatt li nisseparaw ix-xogħol li jagħmlu l-banek. Iġifieri namlu separazzjoni legali dawk il jew inkella noħolqu jisu il- il-ħajt ta' ċina ġifiri bejn il-xol differenti li jamlu il-banek. Grazzi. Right, the Commissioner wants to try and come back on, on some of those. Um, Il-Komissarju xti jitkellem biex u jġib? prova. Skużawni jekk xi kultant fil-qosor mux nati ħafna dettali, imma għan nipprova nirrispondi għal dak li smajna diġa. Sinjura President, ejja nitkelmu fuq l-ambitu il-fat li huwa kbir, qed nitkellmu fuq id-direttiva AIFM l-idea li aħna r-regolamenti namluhom b'mod xieraq li nkunu bilanċjati. Hemm ħafna fondi differenti. Irridu naraw eżattament fuq xi xek nitratta. Ivarjaw dawn il-tip ta' prodotti bejnietom. U rridu naraw li l-interventana regolamenti jkunu xirqa. Fil-fatt fuq suġġett ewlieni li se nagħmlilkom proposti strutturati f'Lulju jew anki f'Ġunju fuq il-derivatives. Se nagħmlu affarijiet differenti Ġifri, għanna eh, industri, eh, industri u għanna entitajiet finanzjarji. Nafu kem ivarjaw daw bejnietom. Iġifiri, irridu noqodu attenti u naraw eżattament minn huma l-operaturi kif qed jaħdmu. Sur Garcia, istkellem eh, fuq il-kriżi tal-Greċja, sur Lambert Jina ma naħsibx li jina u rejt li kont ottimist. Ġammone kien qal darba jien minix la ottimist laqas pessimist imma jien determinat. Jina għatmettilkom li jina euforiku ottimist jiena tilkom li anki fuq il-krizi tal-Greċja b'mod pragmatiku ridna nasibu soluzzjonijiet. Mux sena qot nsemmi dak li diġa għamel Oliren, il-kollega, Eh, anki ġifri il-President Barroso kien qed isegwi dan kollox, imma hemm żewġ affarijiet fir-responsabiltajiet tiegħi tas-suq intern li interessaw li li b'mod dirett, ġifiri, u se naċiċi fuqom huwa il-movement li naraw eh, fil swi ta' ċertu tip ta' prodotti eh, il-CDS per eżempju u kif jintużaw. Irridu naraw min għamel, min aġixxa b'tali mod u kif aġixxa b'tali mod. Ġifiri, jiena determinat li kunem regolamenti ġenerali fuq id-derivatives anki eh, ġifiri li kunem eh, reġistrazzjoni taħħom eh, minn sajf li ġej. L-Amerikani edin il-qoddim diġa fuq dan ġifiri l-ġimma diħla nitċekkja eżattament fiex edin minn qiegħed l-ewwel u minn qiegħed eh, wara. Ġifieri din Mbagħad hemm il-credit rating agencies li intom tkellimtu fuqhom. Dawn l-aġenziji għandhom ċertu seta fuq il-kumpanniji, fuq il-prodotti u anki fuq l-istati tafux għalek jiena dejjem nitlob li kunem li jkunu iktar responsabli fi xogħol li wetqu. Sur Gozess nixtieq fakru fuq l-iskadenzi, il-reġistrazzjoni jistaw jibdow jamluwa mill-7 ta' ġunju, mbagħad skont il-dokumenti ta'kom li jinsen għamil evalwazzjoni tiegħi malaj, sa' Diċembru post naslu. Jena naħseb li mhux biżejjed dan kollu mhux biżejjed, speċjalment irridu naraw eżattament x'impatt għandhom dawn l-aġenziji fuq il-dinja kollha finanzarja. Mod maġġel imma mhux kif ġipu laħaq naraw eżattament kif nistgħu niddiversifikaw dan is-settur, x'inhuma il-punti ta' kompetitività irridu ġifiri nċekjaw il-riski, ċertu interessi li ma tanċu maċari, anki sa' diċembru għanda sa' nċekjaw xem bżon nisir, kif nistaw nkunu effiċjenti u nkompli naħdem li konna aġenzija Ewropea Ma nistax nidilkom kif se jkun l-status tagħha, kux se jkun private, pa, eh, private um, public partnership, se jkun xa entità pubblika jew kella privata biss, ma nistax għalissa. Imma din se tkun awtorità li tkun tista' tagħmel din it-tip ta' sorverjanza. Jiena se naħdem bisħieħ biex eh, naslu fuq din ukoll dawn eh, huma iż-żewġ lezzjonijiet li wieħed jista jitallem imma imħabba l-governanza tal-ekonomija Ewropea għadna lura anki jekk forsi rajna xi progress isir, il-koordinament tal-linji ta' politika dwar il-baġitu tal-ekonomiċi eh, Eh, biex naġixxu tajjeb idu nifmu kif jaħdmu, naraw eżattament eh, kemm huma eh, ta' min jorbot fuqhom il-ċifri tal-istatistika rajna il-problemi li kellna. Naħseb nistani għafaw? Sinjura, mod fil-qosor. Fil Eh, mis-Sinjura Herman Kohl eh, tkellmet fuq il-dimensjoni globali. Jiena mhux biss l-Istati Uniti semmur ma semmur iċ-Ċina u partit oħra fid-dinja biex naħdmu b'dan il-mod. Jiena eh, nerġa' nsemmi il-regolamenti tal-banek, ġifiri it-tlet miżuri li rridu li rridu niftakru fihom. Ma, ninsawx li l-banek huma dawk li finanzjaw ukoll SMEs. U Iva, nejdlek Iva fuq il- il-regolamenti u l-miżuri li nistgħu nieħdu fuq regolamenti għal għal-self li għatu l-banek, signora Beres, tkelmet fuq il-G20, diġa ħjar mill-dan marwa ħadmu ħjar mill-G7 u l-G8. Anki bżon nitkellmu fuq il-governanza aħjar, il-sigurtà tal-ikel. Imma mill-kriżi naraw li rridu eh, miżuri monetari u finanzjarji. Dan nixtiequ li naslu għal dawn il-miżuri sa, sa sena oħra. Issa, responsabilità tal-credit rating agencies naħseb li il-responsabilità li kollom fl-analiżi li jagħmlu, anki naraw l-affarijiet iktar b'mod ċar wara naraw rapporti li ma jistawx jaraw il-budget tal-pajjiżi, ta ma jridu jaraw eżattament kif, kif jinsabu l-pajjiżi. Araw x'ġara fil-Greċja eh, meta dawn taw eh, il-rizultat tagħhom araw x'ġara. U ma konsidrawx il-pajjiż kollu kemmu. naħseb ħajkolli niqaf. Jina frustrat palko, għax ma nistax inkompli, imma nerġa' nkellimkom wara. It is now, you know. Dak la lot għandu l-ura. Fadlina nofsija u fadlenna aktar minn 10 membri biex jitkellmu. Ser titkellmu kollha u ser naqtalkom kif taqbżu l-minuta, ek joġobkom staqsu mistoqsija waħda biss. Għalli xin ser naqtalkom il-mikrofonu. U dan jinkludi lilek Wolf, u inti jmiss. Grazzi tassew. Komissarju, inti tkellim dwar il-font li tixtieq twaqqaf. Inti tixtieq twaqqfu biex min il-ġess iħallas fil-ġejjeni. Pero jina għadda ma nistax nifhem kif dan il-font irrit ikollu l-volum li aħna neħtieġu jekk ikun hemm kriżi. Inti kont qed tedet illi tpoġġi dan il-pis fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji. Per eżempju, il-banek ta' tfaddil dwar l-AFM u l-private equity jiena favur l agrumentazzjoni ma jina rritni niżgura li din ma xekilx il-kompetizzjoni, jirtu kunem hemm obbligi ta' informazzjoni li jitpoġġew fuq il-kumpaniji ta' private equity. Jiena nħoss li dawn xi ftit huma esagerati. Il-private equities huma komponent importanti biex jiffinanzjaw l-SMEs. Mario Monti qed jaħdem dwar rapport fuq issu intern u kif aħna nistgħu tabilħaq insaquh. Inti x'qed tistenna li joħroġ minn dan ir-rapport u tixtieq iżid xi ħaġa miegħu? L-oħrajn jekk jogħġobkom s ssegwu l-kellim. Eh, Sinjora Kej. Grazzi. Signor President, grazzi sur Komissarju. Jiena sodisfatta li qed nisma' li inti lest li timpenja ruħek għal regolamentazzjoni aħjar fis-settur finanzjarju kif ukoll it-lestija tas uniku fis-servizzi finanzjarji. Madan ukoll fit-tranzizzjoni li ġejja fil-xuri li ġejjen jien nixtieq nitolbok biex ikonna approċ koordinata l-impatt negattiv tal-proposti. Jiena naħseb illi hemm xi osma illi jiena fuqhom nixtieq nisħaq dwar azzjoni koordinata aħjar, pereżempju dik derivattivi jekk aħna se naraw eh, xie xi dwar il-clearing, jiena niżgura illi aħna naraw illi jista' jkun hemm xi tip ta' forma ta' eżenzjoni li forsi mhux lestija. Dan fid-dawl tal-leġislazzjoni ta' CRD u importanti li aħna naraw illi l ġestjoni tal-kriżi ma tiġix dislokata mill-gvernijiet tal-kumpaniji, gvernanza tal-kumpaniji kbar. Grazzi tassew. Issa, Arli. Zewġ mistoqsijiet, minħabba li fokus dwar trasparenza, komissarju. Inti imħasseb dwar id-dark pools u ser tagħmel xi proposti ġodda f'dan il-qasam wara il-studju Caesar. Minħabba l ruol li kellu Goldman Sachs fil-kriżi tal Greċja, il-Kummissarju ser tieħu azzjoni speċifika biex tirkonċilja id-dejn pubbliku dwar CRD tlieta. Nista' nistaqsik meta inti tkellim dwar l-Istati Uniti, inti ipperswadejt l-Istati Uniti biex huma jħaffu il-proċess ta' regoli tagħhom dwar CRD3 u inti qbilt mhux biss dwar dewmien imma dwar timetable ta' implementazzjoni li jkun fiha momentum biex il-banek jibnu l-kapitali eh, ta' riservi tagħhom. Għaliex aħna ma rridux li jkollna banek li huma sotta kapitalizzati. Grazzi Eni Podimata. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τηλεγραφικά, κύριε Επίτροπο, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την εισαγωγή. Grazie a te, Filosor. Grazie commissario. Tal-prezentazzjoni tiegħek u it-tweġibiet eċċellenti li inti tajtna sissa. Issa. F'dak li għandu xaqsam ir-riski tal-bonds fil-każ Grigi rajna l-credit default swaps u l-bonds grigi. Rajna li daw ma kienux il-kawza l-enija tal-problemi. Bazzikament kien hemm wisq pis illi tpoġġa fuq il-budget. inti ser ikollok investigazzjoni, ser tagħmel investigazzjoni fuq ir-rwol tal-credit default swaps fil-bonds? X'inhuma il-konklużjonijiet ewlenin li nistgħu niksbu minn dan kollu x'inhuma il-konklużjonijiet li diġà inkisbu fir-rigward tar-rwol li għandhom is-CDS. Jiena naqbel perfettament miegħek dwar il-proposti leġislativi kif ukoll dwar il-Rating Agency Ewropea. Din mhix biss kwistjoni ta' trasparenza, ma hija kwistjoni ta' sovranità u demokrazija. U għalek, kif tista' tpoġġi dan kollu fil-prattika? Sofi Koni? Signor President, bonġu, su komissarju kollegi, jina bħalkom naħseb li hemm bżonn li konna e, banek iktar stabli iktar b'saħħithom biex nevitaw ir-riski u jrid ikonna e, miżuri ta' kontroll u anke ta' maniġjar. Għalhekk, Sur Kummissarju, nixtieq insaqsik Eh, fuq dawn il- il- toxic products li ġabu din il-krizi kollha. Dawn it-toxic assets kif nistgħu neħilsu minnhom? Hemm xi kontroll fuq dan xtaqtu kol nistaqsik sur kommissarju fuq l-SMIs li verament qed iħabtu ċomma ħafna problemi biex jieħdu self anki jekk il-banek għadhom qed jagħmlu il-profitti. Franza pereżempju għandna il-banek qed jagħmlu 11 biljun ta' profitt. Għalhekk kif l-SMEs jistaw ikollhom situazzjonijiet għal self binqas problemi. Grazzi ħafna. Grazzi tassew, Guna. Grazzi. Meta jina naħseb dwar l-investimenti li aħna neħtieġu fl-Ewropa, jiena xift id-dubjus eh, dwar il-fatt li ngħidu li s-settur finanzjarju huwa wieħed il qed inniġġess. U anke dwar il-fatt li qed ngħidu illi in ġenerali s-settur tal-banek kien sottokapitalizzat. Jiena rajt fil-Financial Times illum illi il-chairman tal-Kumitat Basel Nudvan Link jgħid illi l-impatt ta' rekwiziti il-ġodda jistaw ifissru illi kunem tnaqqis ta' tkabbir naqis ta' wieħed fil-mija. Hemm kumentaturi ħorri li qal jista' jkun xifti ftit aktar. Ikun xikun, jiena naħseb li huwa ġust illi ngħidu ir-riżultat ser ikun xifti t'akbar akbar fl-Ewropa għal bosta raġunijiet. U għalhekk sur kummissarju ma nafx kif inti ser tipproċedi biex tagħmel evalwazzjoni ta' impatt dwar kif regoli il-ġodda fis settur finanzjarju jistgħu jaffettwaw l-istabilità tal-ekonomija kollha, grazzi. Grazzi Viki. Il-mistoqsija tiegħi marbuta mal-azzjonijiet illi ittieħdu kontra il-kawżi speċifiċi ta' din il-kriżi. Iġifieri il-complex toxic securitizations u undercapitalized trading books minħabba li l-banek ma kellhomx biżejjed kapital f'dan il-qasam e, dawn kellhom iħallsuhom minħalla 16 CRD tlieta għandha lan li ddaħal aktar regoli ta' kapital u l-biraħ Basel għalinna illi din tinxtiequ naraw implementata mill-bidu ta' din is-sena madonna kollu xi MEPs e faslu xi emendi illi din se tiddewwem sas sena 2013 jew saħansitra sas sena 2014 Aħna rridu naħdmu mal-bqija tad-dinja, ma neħtieġu l-evalwazzjoni tal-impatt ukoll. Inti taqbel sur kummissarju li mhux aċċettabbli li nistennew ħames jew sitt snin oħna wara li jmen sakemm aħna nimplementaw ir-regoli kontra dawn l-assi speċifiċi illi kawżaw il-kriżi. Grazzi sur Domenici. Iva, l-għadwa tajba sur kummissarju, nsiqlek il-ħidma tajba. Inti ħabbart illi ser jiġi prezentat dokument dwar id-derivativi sa' sajf Jiena nistaqsik dan id-dokument ser ikollu kapitlu speċifiku li jkun id-dedikati għal CDS il-credit default swaps, mod partikolari għal rapport dwar CDS u id-dejn sovran. Jekk dan ikun il kas inti tippropona li ġu projbiti, tipproponi li ġu projbiti il-CDS, il-naked CDS, ġifiri dan mu mux referuti għad-dejn fejn jiġi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 Jina naf illi fil-kas tal-Greċja, Spanja, l-Portugal. Kienem rwol negattiv illi dawn kellom. Jina nisma l-opinjoni tijak dwar il-proċedimenti marbuta mar ratings hemm kumpaniji dan huwa minnu illi l-istat ma nistax inqabluh ma' kumpanija u m'għandhom funzjonijiet differenti, kompiti differenti. U għalhekk jiena qed nistaqsi lil nifsi hekk kemmx raġuni għaliex għandna jkollna eh, l-rating agencies u jekk irridux niprojbixu għam darba l-dejjem fir-rigward tal-istati. Grazzi. Grazzi l-kelem li miswudo. Sur kummissarju. Nistielek laqwa suċċess fil-ħidma tiegħek fid-dawl ta' dan il-proġett kbir li inti għandek u d-diemek. Diġa tkellimna dwar is-CDS. Madonna kollu għadu ma spiegat dwar kif jt jista jistri CDS għaddejn sovran jekk inti nifsek mandekx bonds. L-autoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni damu biex jirreagġixxu. Inti tittamel xi ħaġa biex din il-kwistjoni tiġi trattata. Tieni ħaġa l-bieraħ kellna seduta ta' smih interessanti ħafna marbuta ma' rapport ta' Sur Karas dwar is-CDR4. dwar is-CRD4, skużawni, u der biċċar li għanna problemi gbar marbuta mal-banek illi għandhom impenji fl-ekonomija lokali u reġjonali. Il-Kommissjoni tappoġġa hawnhekk il-Parlament dwar is-CRD illi aħna għandna xi bil ġdid illi ser jaqdi aħjar lil SMEs. Għaliex dak kollu li sar sissa kien insuffiċenti. Il-kelem li miswa Pascal Kanvan. Ġu Surbanjer, inti se tmur l-Amerika ġimma diħla u se titkellem fuq il-prodotti derivati. Nixtieq inkun naf x'se tgħid inti lill-counterpart tiegħek għall-fatt li jrid ikun hemm il-kumpens fiż-żona euro għal dak li għandu x'aqsam mal-interoperabilità. Se żomm ma' din l-idea? Ġifri inti se tgħid li inti taqbel? mal-fat li dan il-kumpens fil-zona euro jista ikun fatt għal transazzjonijiet li jisiru bil-euro. Grazzi. Okay, thank you very much. Um, David... Grazzi tassew. Hemm xi mistoqsijiet illi huma ftit l-istess. Jiena nixtieq inżid fl-aħħar li inti sur kummissarju fl-introduzzjoni tiegħek qed et bosta affarijiet marbuta ma' supervizjoni fost l-oħrajn eh, fejn iċ-ċittadini qegħdin jistennew għal tweġiba minn tal-Unjoni Ewropea. Ħafna diskussjoni għaddejja dwar min eh, għandu t-tort tal-kriżi jew jekk dan kollu kienx sensiela ta' affarijiet li ġraw. Iżda kulħadd jaf li wieħed mill-atturi l-kbar kienu eh, kienu l-banek u rridu niżguraw li tittieħed azzjoni biex jiġi nfurzat il-kapital l-aktar fil-qasam tal-kodba tal commerci trading book. U għalhekk hemmhekk irridu nieħdu l-akbar azzjonijiet tagħna. Dispjaċini jew bosta mistoqsijiet xi twieġeb daqqa, iżda il-ħin kollu li fadlinna huwa tiegħek. Je prendrai le temps, madame, de revenir, même si je ne peux pas répondre anki jekk ma tantx nista' nidħol fid-dettall ta' dawn il-mistoqsijiet għax eh, irrid imur għax jiena wkoll għandi laqa tal-kulleġġ illum illum war nofsinhar. Imma ħalli nipprova. Meta tqajmet il-mistoqsija dwar l-evalwazzjoni u l-konsekwenzi tal- tal-CRD għall CRD numru 4 qed naħsbu li naslu fl-ħar tal-2010 bidu tal-2011 il-konsultazzjoni għaddejja. Jiena sinċir ħafna u, u veru qiegħed attent għal riżultati ta' dawn il-konsultazzjonijiet, ġifri u mhux qed ngħidlek biex inkun qed ngħidlek. Pereżempju dalodu jiena eh, bdejt eh, diskussjoni pubblika fuq solvency tnejn u mort jiena E, niftaħ biex ninawguraw din dan ismiħ pubbliku u namlu l-istess ħaġa fuq CRDs. Sinjura ġori, dialogu ma l-Istati Uniti huwa wieħed importantissimu. E, ma rridux inkunu aħna ta' subajna fħalqna, jew nkella nafdaw wisq imma kif għettintom bżonn nkunu koerenti bi CRDs u anki l-rizultati tal-G20, bżonn li nibqaw koerenti u kol ma dak li qed jagħmlu l-Amerikani, anki sur kan fan semma dan, u dak li qed nagħmlu aħna. Din raġuni għaliex u kol naħseb li hija importanti ħafna l-laqat li se jkolli fil-Amerika kif semmur ukoll f'pajjiżi oħra tad-dinja għax fuq fl-Asja ma ridux nimmenizzaw l-importanza ta' dan, il-kontinent. Fuq is-separazzjoni tal-xogħol li jagħmlu l-banek. Nfakkarkom li l-mod ta' kif jaħdmu l-banek mhumiex l-istess fl-Ewropa, anki il-livell fejn jinsabu fil-dinja finanzjara mhix l-istess aħna ma ridux li nisseparaw ix-xogħol li jagħmlu l bank imma rridu nagħmlu nagħmlu iktar supervizjoni tagħhom. Qed ngħid hekk jiġifieri u eh, Sur Lambert li għadu kem telaq anki fuq il-supervizjoni doppja ġifri interna nejdu l-governanza u Signora Swinburne nitkellem il-supervizjoni u kol esterna u l-autoritajiet nazjonali jew nkella anki Ewropej. Supervizjoni doppja għas-settur bankarju. Nofs il-banek fil-pajjiżi tagħna fis-27 pajjiż huma ta' banek eh, banek ġifiri li mumiex ta' dak il-pajjiż fej jinsabu. Ġibbek għanna l-integrazzjoni ta' dawn il-konsiderazzjoni sistemiċi u anki cross-border. Ovvjament, aħna rridu namlu din supervizjoni doppja. Smajna u kol fuq l-expertise. Jena, fuq din il-linja tal-budget li semmit, jina mandiċ risposta lissa, imma nejdilkom li l-Komissjoni u kol taħdem b'dan il-mod, ġifiri l-expertis independent jina il-biraħ jina kelli naħlef u din il-orti tal-ġustizja li qed naħdem b'dan il-mod. Jina sta ngħidilkom li anki l-kollegi tiegħi jaħdmu b'dan il-mod, mod indipendenti darba l-oħra kont Flondra Fli isb għaddej ġurnata emmek. E, u emmek et li jiena xtaqt nara governanza differenti. Il-progress em lokalieħe sabiex dawn kemm min juża dawn il-normi u anki il regolatu il min qed imexxi. Sur Klins, sinċerament din dan il-font biex wieħed ta' prevenzjoni din dan id-dibattitu imbeda fl-ekofin, ftit tal-jemilu meta konna Madrid. Ġifiri, permezz ta' dokument iktar globali li dan il-font ma jaħsibx li huwa il-soluzzjoni tal-problemi kollha, ma tkellimt fuq kaxxa tal-odda għal supervizjoni interna u esterna. Is-supervizjoni ta' dawn l-editajiet cross-border aħna rridu insaħħuha biex ċertu attivitajt ma jibqaw xisiru qabel ġifiri naslu għal krizi, per eżempju fuq id-dividends. Anki inkwantu għal eh, supervizjoni meta kun hemm iktar riski eh, biex aħna nirristrutturaw qabel il-kriżi għandna bżonn il-flus. U mhux dejjem għandna mmorru nsibu il-flus mit-taxxi. Ma nist ma nistax ngħidlek kemm se jkun l-ammont ta' dan il-fond il-fond ta' xadna kemm nibdew id-dibattitu kulħadd se jieħu sem. U ma nistax nimmaġina li l-flus, il-flejjes li se jinġabru anki eh, f'ċertu stati membri, sinjuri pal sur Gozes jafu kif eh, li qed naraw kif jisejn nefaq il-baġit ma nistax intikom ċifri imma naħseb li huwa ġustifikat li noħolqu font bħal dan fil-pajjiżi kollha tagħna. Iva, Sinjura Sinbern, għandek raġun veru li rrid nara se jkun l-impatt anki koordinat noqta ħafna attent l smis mdux naraw li l-mizuri ma liqtux ħażin li l smis jina sensej għal prodotti derivati niproteġu kol settur li mhux ta' natura finanzjarja. Naħseb li biex nevitaw il-krizi, il-mizuri li se uħorġu fil-rebija li ġejja, se nkomplu saħħu kol il-governanza aħjar ta' dawn il-kumpanni jizzar u naħseb li dan il-pakket li u kol jidħol fil-kaxxa tal-odda ta' prevenzjoni se jkun u kol mota ta' kif naħbu mod iktar koordinat kemm għall amministraturi minn imexxi. Signora McCarthy, aħna fl-isfond tal-direttiva MIFID li se nitkellmu fuq il-Dark Pools, mux se noqgħod insemmi fuq il-Goldman Sachs għaxem um, bil-ġustizja Amerikana u mux wahida li edha tamel l-inkjesti taħħa. Imma jek ikun hemm l-inkjesta um, tal-orti kif qed jitwolġu l-affarijiet, um, laff <laughs> veru qed naraw skandlu nuqqas ta' etika ta' min kien qed imexxi dan il-bank. Ġifieri li jipproduċu prodotti finanzjari tant sofistikati li mbagħad ma jkunux jistgħu jimmaniġġjaw għax tant ikunu diffiċli u kumplessi li jaħarbulhom minn idejhom. Hemm bżonn li l-banek jaħdmu b'mod iktar trasparenti li jikkontrollaw ix-xogħol li jagħmel jagħmlu. Sur Sinjura McCarthy, Naf li jista' jkun hemm fuq il-CRD numru tlieta mhux qegħdin wasanna fl-istess livell aħna u l-Amerikani. Nista' ngħidilkom se joħroġ mill-laqgħa tal-ġimgħa diħla tiegħi fil-Istati Uniti. Imma r-regoli rridu napplikawhom anke jekk hemm id-dowmin. Sinjura l-oħra tkellmet fuq il- tal-Greċja tkellmet fuq il-Greċja r-rwol tal-aġenziji li diġa semmejna Għaw u kol, bżon nkunu trasparenti għal eh, meta nitkellmu fuq metodoloġija li jużaw l-aġenziji jina diġa tkellimt fuq il-konsekwenzi li joħorġu. Imma jiena qabel il-kriżi tal-Greċja fit-13 ta' jannar kon diġa kellimtkom fuq ir-regolamenti għal prodotti derivati, anki ġifiri il-dawn il-CDSs. din il-kwistjoni aħna se nittrattawha b'mod globali bil-dokument li se jkollna fuq id-derivatives li se nħorġu f'Lulju. Imma Sur Bulman ukoll li saqsini fuq dan is-suġġett li saqsini fuq il- e, fuq dan se noħorġu wkoll dokument speċifiku dwar din lajnuna dan se jsir f'Ottubru bħal sinjuri oħra tkellmu fuq dawn it-toxic assets, għawnek u koll rridu li nkunu iktar trasparenti. Em dokument li jitkellem fuq dawn, il-banek rrid għandu se jkunu l obbigu li jżommu ċertu assets tagħhom eh, l-attivi tagħhom Ġifiri dan kollu se joħroġ ukoll mill-impatt li studju ta' impatt li rridu li se nkomplu nagħmlu bħala konsekwenzi tal-miżuri li rridu nintroduċu fuq il-SMEs ukoll. Hemm suġġett ieħor il-finanzjament tal-SMS tal-SMEs u anki il-fatt li dawn ikunu jistgħu jiġu kotati fil-borża nistaw noħolqu forsi xi tip ta' borza li tkun titratta biss l semmiż fuq livell reġjonali. Bekk ġifiri inkunu nistaw nejnu għom u nejnu naraw li dawn ikunu jistaw jiksbu l finanzjament li għandhom bżon. Sir Hockmark jitkellem fuq l-istudju tampat, mux bis namlu l-istudju ma rridu naġiċu flimkien ma' regolamenti li joħorġu mill-xol ta' Basel u anki ta' Solvency. Jina, Signora Vicky Ford, naqbel ma' l li li tkelmitna fuqa, bżonn iktar supervizjoni u ċertu attivitajiet ta' trading u ma' iktar iġibu iktar riskju kullħat jaf għalek rridu nkunu iktar vigilanti fuq dan il-settur. Fuq dak li qal is-Sur domeniti f'Ottubru nista' ngħidlek li se joħorġu l-liġijiet fuq regolamenti fuq dan is-suġġett. Jiena dalodu tkellimt fit-tul fuq ir-rwol tal-credit rating agencies u qedtu mod pubbliku. Anzi se ngħidu se nitkellem fuq ix-xogħol li għamilna Eh, dil-ġimma stess, il-ħamis u l-ġimma fuq l-autorita Ewropea għal dan ir-rigward. Fuq ir-riski sovrani, mux se nitkellem fid-dettal illum, imma fil-credit trading agencies jiena nixtieq nara iktar kompetittività u anki iktar diversifikazzjoni. Eh, Bulman, se namlu iktar kontroll fuq CDSs u naraw li dawn jiġu reġistrati ta' bil-fors. Meta nitkellmu fuq il-dejn sovran, hemm il- proposti u kol ta' sur Karas li aħna semmejna. U bat sur Kanfa semma l-istrutturi ta' reġistru anki ta' kumpens huwa suġġett delikat ħafna. E, mod rridu naraw eżattament kif se jiżvolġu l-affarijiet mill tekniku. Imma nista' nitkellem fuq ir-rwol tal-Ewropa, l-Unjoni Ewropea fejn tinsab din biex dan it-tip ta' kumpens jiġi imsaħħaħ anki fuq eh, trade repositories jiena nkun nixtieq kieku li l-Ewropa eh, tkompli taġixxi bis-sovranità tagħha. Ġifieri anki f'dan id-dialogu li għandna mal-Istati Uniti. Jiena din eh, interoperability mill tekniku se nistudja se jkollna żewġ għanijiet, ġifieri li nkomplu li nsaħħu s-sigurtà l-fat li s-sistema tkun iktar b'saħħitha u li naraw li nżommu ukoll livell tajjeb ta' kompetitività. Hemm bżonn li naraw li l-Ewropa ikollha l-mezzi biex ukoll tagħti kumpens għal prodotti derivati foqsma li jkunu li jkun hemm supervizjoni u li mal-Amerikani tkun tista tal dialogu miftuħa. Iġfrin mandi lebda problema li naraw li natu xi format ta' kumpens li jiġi negozjat f'kondizzjonijiet tajbin li jkun bilanċjat anki mal-Amerikani. Dawn l-entitajiet iridu jkunu wkoll eh, kollhom supervizjoni tajba. Ġifri fuq dawn iż-żewġ suġġetti aħna se nagħmlu konsultazzjoni pubblika qabel nieħdu xi forma ta' inizjattiva imma li dan huwa l-qofol ta' kollox għax 80% ta' transazzjonijiet fuq il-prodotti deriva, derivati mhumiex kontrollati jizgitċaw minn kull tip ta' kontroll u anki għalek mumiex soġġetti għal kumpens. Jiena dan il ċifra il irrit naqliba ta' taħt fuq għax l-ewwel pass fil-responsabilità li intom ta' kelma li użajtuha kollha huwa il-fatt li aħna narfu l-affarijiet biex ikun hemm il-kontroll. Hemm bżonn li nagħtu il-mezzi biex isir il-kontroll. Nirringrazzjahom tal-intom segwejtuni b'dan il-mod grazzi. I'm sure when you Grazzi ħafna kummissarju naħseb illi meta għamilt l ismi naħseb ma kellekx daqshekk pressjoni, però vera u rewk dan il-kumitat li kull darba li tiġi għawek għakollum ħafna mistoqsijiet u bekk tista' tara kemm naħdmu fuq dan is-suġġett nirringrazzjak u qed nistana bil għal li tkun hawnhekk magħna.